La karta, intanto vi raccomando di prendere la karta di voto. Ixtiq nejdilkom biex tlestu il-kartellum tal-vot. Anki konsenenza, kont se tejt il-President. Ok. Siete tutti bene. Tajjeb wis kulat ijataw. Nibdow mill-ewwel. Imma qabel xtaqt ngħidilkom li li irċevejtu rekomendazzjonijiet tal-koordinaturi jekk tapprovawhom il-laqa tagħhom kienet il-bira u d-deċiżjonijiet u r-rikomandazzjonijiet batnihomkom il-bira fil axija stess jekk m'hemmx oġġezzjonijiet dawn ngħidu li huma approvati. Immorru għalhekk għal voti. Għanna l-ewwel net il-vot dwar l il ta' opinjoni ta' Ernest Maragall. Mux qed naraħ, anzi, raj qed tgħid il-President. Et nitkellmu fuq il-fatt li nagħtu l-poteri li l-tfajliet fil-qasam tal-edukazzjoni il- kien hemm iż-żmien sa 30 ta' Marzu għall-emendi kien hemm 42 emenda jekk l-onorevli Maragal jixtieq jgħid xi ħaġa qabel le nistgħu nibdew mela bil-vot. Oh, ok, allora, cominciamo. Għanibdow. Għanna, kompromess numru jħed. Favur, kontra, astensjonijiet. Jaddi l-emenda numru erba' favur kontra astensjonijiet taddi l-emenda numru 5 favur kontra dan din l-emenda ma, ma tintlaqax. Kompromess numru 2 favur kontra provata l-emenda 12 favur kontra astensjonijiet ma, em, taddi Il-kompromess numru 4 favur kontra astensjonijiet. Jaddi l-emenda 13 favur kontra astensjonijiet. Taddi l-emenda numru 15 favur kontra astensjonijiet. Taddi emenda 16 favur kontra astensjonijiet approvata. L-emenda 18 favur kontra astensjonijiet taddi. L-emenda numru 20 favur kontra astensjonijiet din ma taddix. Jina naħseb um, li għanna sa l-emenda numru 22. Le, anzi din ġiet kanċellata. L-emenda 25 favur kontra astensjonijiet għan iċċekkjaw. Niftaħ il-vot. Allora, eh, yes. Ehm, eh, aperte le votazzjoni. Niftaħ il-vot, nala il-vot. Kulħadd ivvota. Tajjeb wis. Din taddi din l-emenda. L-emenda 21 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 23 favur kontra uh, astensjonijiet taddi, 24 favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess numru 3 favur kontra astensjonijiet u anki hawnhekk ħan iċċekkjaw. Niftaħ il-votazzjoni. Chiusa la votazzjoni. Nala il-votazzjoni. Vot wieħed biss ta' din immorru għal 27 favur kontra astensjonijiet ma taddiġ din l-emenda 28 favur kontra astensjonijiet din ma taddiġ 29 favur kontra astensjonijiet taddi numru 30 favur kontra astensjonijiet taddi 31 favur kontra astensjonijiet ma taddix l-emenda 33 favur kontra astensjonijiet taddi 34 favur Skużawni tgħid il-President ħadżbal. Ħammorru lura 32 għandna Il-votazzjoni maqsuma split vote mitluba mill-alde. Favur kontra astenzjonijiet taddi, tini parti. Favur kontra astenzjonijiet di. U issa imorru għat 33 favur kontra astenzjonijiet di. 34 favur kontra astenzjonijiet di. 35 favur kontra astenzjonijiet di. 36 favur kontra astensjonijiet taddi, 37 għanna u koll split vote mitluba mill-SND, l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet taddi, tini parti favur kontra. Għan iċċekjaw astensjonijiet, għan iċċekjaw tini parti. Niftaħ votazzjoni għattini parti. Għatbaqa xaħat li għet vota. Lesti? Mela. Votazzjoni maluqa. U għara xanna. Din ma taddix għax għanna taj, imma u xaħat li maħadimlux il- maħadmitlux il-magna tal-vot mill-lider. jena tajjeb ija til-vot għax kienem eh, substitute għonek ġifiri ma, ma diċ din l-emenda. Inti edda u minn il-kollega ġifiri u ma setax jivvota. Tajjeb wisq. <clears throat> Mela, għalek wasanna l-emenda 38 il-vot huwa eh, kena taj, kena l-istess numru ta' voti, ġifiri, diġa kien hemm il-vot għal eh, il-persuna li kienaw flok il-persuna li daħlet fl-aħħar. Issa, il-vot tajjeb kienek. Ovvi, jekk tridu nerġaw nivvotaw, nivvotaw niċċekja. kollega ma vota għax diġa kien hemm xi ħadd li vvota minn floku. X'fir m'hemmx problema, tlabni biex ma jivvotax. Ir-riżultat huwa dak li hu. Jekk intom tridu nerġgħu nivvotaw, niċċekkjaw mandi l-ebda problema. Mela, nkomplu. <clears throat> L-emenda 38 għanna l-emenda orali numru 1. Favur kontra astensjonijiet taddi, 39 favur kontra astensjonijiet taddi, l-emenda 40 kif eh, ġi l-emenda orali numru 2 favur kontra astensjonijiet taddi, l-emenda 41 favur kontra kontra astensjonijiet taddi l-emenda 42 favur kontra astensjonijiet ma taddix għalek nivvutaw issa l-vota ħari fuq il-rapport favur bil-mod elettroniku niftaħ il-votazzjoni. Nala il-vot. u naraw li il-rapport ġi approvat 22 vot favur, 2 kontra u astenzjoni wahda. Aħna nifirħu l-Sur Maragall, anki l-Shadow Reporters nirringrazzjom. Issa immorru għal l-opinjoni ta' Elian Kjuċuk dwar il in ta' suq kompetittiv tax-xogħol fil-seklu 21. Mela, kompromess numru 1. Favur kontra astensjonijiet jaddi. L-emenda numru 2. Favur kontra approvat. L-emenda numru 3. Favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess numru 2. Favur kontra astensjonijiet approvat. L-emenda orali numru wieħed, l-emenda ħamsa ġifiri kif ġiet emenda tab l-emenda orali numru wieħed. Favur kontra astensjonijiet taddi l-emenda numru 7 favur kontra astensjonijiet taddi l-emenda numru 9 favur kontra astensjonijiet taddi numru 10 favur kontra astensjonijiet taddi Elementa numru 11, favur, kontra, stenzjonijiet taddi. Kompromess numru 7, favur, astenzjonijiet jaddi. Il-kompromess numru 6, favur, kontra, astenzjonijiet jaddi. L-emenda numru 15, favur, kontra, astenzjonijiet taddi. L-emenda Kompromess numru 4 favur kontra astensjonijiet jaddi l-emenda 18 favur kontra astensjonijiet taddi 19 favur kontra astensjonijiet taddi numru 20 favur kontra astenzjonijiet taddi 21 favur kontra astensjonijiet taddi 22 favur kontra astensjonijiet taddi 23 favur kontra astensjonijiet taddi 24 kif ġita minn wara l-emend orali numru 2 favur kontra <clears throat> astensjonijiet u niċċekkjaw ħaniftaħ il-votazzjoni. Nana il-votazzjoni. U din, u din ma tattix din l-emenda. Mbagħad mmorru għal kompromess numru 3. Favur kontra stazzjonijiet jaddi. Mela, immorru għall-emenda 26 favur kontra astensjonijiet ma taddix L-emenda 30 favur kontra astenzjonijiet jaddi. Kompromess 5 favur kontra astensjonijiet jaddi. L-emenda issa 35 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 37 eh, favur kontra astenzjonijiet taddi 38 favur kontra Astenzjonijiet, jina jidri li din l-emenda ma għaddiċ imma ħan iċċekjaw. Niftaħ il-vot. Nagħlaq il-votazzjoni. B'vot wieħed taddi din l-emenda. Għaddisa u 30 favur kontra astensjonijiet taddi numru 40 favur kontra astensjonijiet taddi, 42 favur kontra astensjonijiet taddi, 43 favur kontra astensjonijiet taddi, 48 favur kontra astensjonijiet taddi, 49 favur kontra astensjonijiet taddi, 50 favur kontra kontra astensjonijiet taddi 52 favur kontra astensjonijiet taddi 53 favur kontra astensjonijiet taddi 54 <clears throat> favur kontra astensjonijiet taddi 55 favur kontra astensjonijiet taddi. Mela, il-votazzjoni aħarija permezz tal-votazzjoni elettronika, niftaħ il-vot nala il-vot. il vot il vot nala il vot Taddi 22 vot favur, 4 kontra u ma kienx hemm astensjonijiet. L-Onorevoli Kjuċuk nifraħlu u anki x-Shadows nirringrazzjom. Mela, issa naddu Skużawni, tgħid il-President, minuta. alle, alle proposte di... proposti ta' l-opinjonijiet. Ħanibdow il-rapporti tal-kollegi. Il-kollega Zdrojewski dwar l-opinjoni tal-Abadġ għall-2016 il-rapport fuq il-budget jibda eh, fil-kumitat tagħna dan il-diskussjoni għandna l-onorevoli Ġovsjeski il-kumitat se jagħmel il-proposta tal-budget eh, fl-aħħar ta' mar ta' Mejju u nivvotaw fal-Lulju. Għalek, l-ewwel nisimgħu l-MP Rojewski u mbagħad għandna Shadows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 fassalt naħseb li hija speċifika ħafna, hija preċiża ħafna u jiena provajt nagħmel minn kollox ħalli nara illi din l-opinjoni ħajkun fiha suġġerimenti illi intom eżis kollegi u mbagħad tistaw tużaw fid-dibattiti illi ħat ipparteċipaw fihom. Jiena nixtieq ngħidilkom illi l-opinjoni hija bbażata fuq ħames punti ewlenin. L-ewwel punt huwa punt importanti ħafna għalina Mill jidher hemm xi problema bil-interpretazzjoni għal-Ġermaniż? Issa jidher il-problema solvuta. Inkomplu mela, kjoġbok. Iva, fil fat jiena kont bdejt bil-mod ħallintikom l-opportunità illi ma tisilfu xejn ħalli tilħu sibu l-kanal ta' interpretazzjoni eccetera. Mela kif il-koman ħames punti għu l-ewwel net edin namlu talba illi l-programmi tal-Unjoni Ewropea għandhom bżonn li jkollhom riżorsi finanzjari li vera għandhom bżonn minħabba illi d-differenza bejn l-impenni li qegħdin nieħdu u l-flus li verament qed ikunu investiti fl-aħħar mill-aħħar fil-proġetti ifisser li li qed naslu għal ħlas li qed issir tard jew inkella li ma jsirx. U jiena inkwetat fuq il-fatt li din is-sitwazzjoni ħad nerġgħu nesperjenzaw anke fil-każ ta' Creative Europe u Erasmus Plus. U nixtieq illi nitlob u nappellaw għal iktar rispett tal-proġetti tal-Unjoni Ewropea u għal parteċipanti. Jina mux semmejt l-iktar programmi vulnerabli ħalli nizguraw li dawn mux ħajkun affettwati. Tininet, il-politika ta' komunikazzjoni għanda tiżgura li aħna jkonna dialogu aħjar ma' ċittadini. Din l-opinjoni tisħaq ħafna fuq il-rol importanti tal-network pan-Ewropew tal medita tax-xandir lokali, speċjalment l-istazzjoni tar-radio u jina jiena nixtieq ngħid illi kemm networks tal fuq livell reġjonali f'kol fuq livell lokali huma importanti. Aparti minn hekk l-opinjoni tisħaq fuq l-importanza tad-diplomazija u ehm, li aħna nistgħu niżaw mal-pajjiżi ġirien u aħna nixtiequ li nappoġġaw lill artisti u dawk li jaħdmu fil-qasam kulturali ħalli jkunu jistgħu jistabilixxu programmi edukattivi. F'dan l-istess punt jina provajt eh, naprofittaw wkoll minn komment illi intom ta' għamlu ta' sekwiti ġifieri rridu nippromovu l-programmi kulturali kemm fl-Ewropa kif ukoll barra mill-Ewropa. Parti minn hekk ir-raba' punt l-opinjoni tisħaq fuq il-punt li rridu nagħmlu revizjoni ta' restrizzjoni li niffinanzjaw proġetti ta' infrastruttura żgħar minħabba li hemm riskju marbut ma' dan li dan ħajkun marbut ma' settur kulturali. Aparti minn hekk jiena nisħaq fuq il-fatt u l-bżonn li rridu nkunu flessibbli ħalli ikun hemm aċċess għal fondi u dan ikun minkejja restrizzjonijiet budġetarji. Aparti minn hekk jiena naħseb illi rridu nadattaw l miżuri budġetarji ħalibek nkun nistgħu nkomplu niġġieldu l-ġilida kifra kontra l-qatt fost iż-żgħażagħ li huwa suġġett li ħin kollu niddiskutu hawnhekk. Aparti minn hekk jiena qist ir-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament eh, Ewropew u l-opinjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-pjan ta' Juncker u l Naħseb illi permezz tal-EFSI aħna rridu nqisu l-industriji kreattivi dejjem rridu nqisu l-ħtoġijiet tagħhom minħabba li dawn huma setturi li jistgħu jinfluwenzaw b'mod pożittiv it-tkabbir ekonomiku. Jiena iżda ma kollu nista' nagħtikom xi aħbarijiet tajbin. Naħseb illi l-pjan ta' Juncker iqis it-talba tagħna illi fil-fat nikkonsidraw il-qasam kulturali. Apparti minn hekk nixtieq nirreferi wkoll għal dak illi intqal mill-President ġifieri ħajkorna l-ewwel vot fil-plenarja tal-Ulju bat ħajkorna ċertu emendi li jistgħu jitresqu sa Ġunju. Hemm xi ħadd li jixtieq jitkellem bdew bis-Sinjura Trippel. Iva, grazzi ħafna l rapporter Jiena naħseb li tista' tkun xi ħaġa tajba ħafna li fuq il-politika ta' komunikazzjoni aħna għandna nsemmu n-netwerk tal-Euronet u ngħidu li nixtiequ li jkollna fondi xirqa għal dan in-netwerk. Aħna diġà semmejni dan il-punt, però naħseb mill-qasam min-naħa tal-Kumitat kulturali aħna rridu namlu ċar li m'għandux ikun hemm żviluppi negattivi, rridu naraw li jkunna fondi xir u finanzjament xira u naħseb illi jekk ngħaddu sabiex nitkemmu fuq l-implementazzjoni ta' Erasmus Plus, jiena dan l-aħħar smajt fuq ċertu każijiet illi jikkonċernaw il-parti edukattiva ta' Erasmus Plus u li qed niffinanzjaw biss il-proġetti l-kbar mhux il-proġetti z U naħseb li dan mhuwiex fl-interess tagħna minħabba li bekk il-ħu ħafna inqas nies l-Unjoni Ewropea u permessa dan ir-rapport tal-budget rridu nagħmluha ċara illi aħna nixtiequ li jkun hemm bilanċ. Nixtiequ illi naraw li l-proġetti tal-iskejjel iż-żgħar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 jiena xtaqt illi nisma wkoll ix-shadow rapporteurs l-ewwel, ma jekk inti m'għandekx problema mela le nismaw il-kollega. Grazzi, grazzi tal-li t-permetti li nitkellem. Nishtiq nerġa nisħaq fuq dak illi intqal minn Helga Triple. U importanti illi dan il-finanzjament irrid ikun garantit għal l-Ironet Plus u għal Erasmus Plus aħna rajna illi wasalna għal bażi differenti minħat tal-Kummissjoni rridu nirrevedu din deċiżjoni minħabba li ħtieġa hemmhekk da ma nistgħux innaqsu l-fondi u naħseb illi importanti ħafna li kif qal il rapporter ukoll rridu nagħtu importanza u koll l-istazzjonijiet ta' radio, mezzi ta' xandir u koll irridu jkunu ehm, mejuna. Issa dwar l-implementazzjoni tal-programmi jiena naħseb li mhux biss fil-kuntest tal-programmi edukattivi hemmna tendenza illi niffinanzjaw il-proġetti l-kbar. U mbagħad il-proġetti żgħar li jilħu ħafna iktar nies minħabba eh, kemm huma mifruxa dawn il-proġetti żgħar mhumiex qed ikollhom il-fondi xirqa. Jiena naħseb illi hawnhekk f'dan il-kumitat qed b'mod espliċitu lill proġetti żgħar u dan ukoll jinkludi program Ewropa ċittadini, programmi ta' skambju. Jina naħseb illi rridu natu dan is-sinjal ċar ħafna illi permezziju nejdu li f'meta naslu għall-implementazzjoni u għall-fondi hemm bżonn illi aħna ikolna dan il-punt li jkun inkluż fil-rapport. Jena naħseb illi fil-qasam u l-kontest tal-budget aħna rridu nagħmlu ċara li iva hemm bżonn li jkun hemm il-fondi xirqa disponibilità wkoll tal-proġetti żgħar. Grazzi ħafna Sur Morgano. Iva, l-ewwel ma nistax ngħid li ma naqbilx ma dak li qal ir-rapporter li nirringrazzjah tal-introduzzjoni li għamel u nirringrazzjah ukoll taż-żewġ diskorsi li fil-fatt appoġġaw dak li qal ir-rapport. Fl-opinjoni ta' dan ir-rapporter tkellem fuq il-budget tas sena 2016, speċjalment fuq il-punti li konċernaw il-kumitat tagħna, u naħseb illi fuq il-pjan politiku aħna diġa' għedna kemm il-darba li huwa importanti ħafna illi l-Kummissjoni tkun effiċenti ħalli aħna nirkupraw l-aspet ta' l-importanza t-tinata il-kultura ħalli bekk nġeneraw iktar tkabbir ekonomiku u nejnu ruħna sabiex nġildu kontra il-problemi li għanna. Naturalment aħna għanna ċertu affarijiet li aħna nishtiqu il nisqu fuqom, ekkis għal il-rapporter, parti minna kina naħseb il-li importanti il-li namlu enfasi fuq il-fat il-li ma jistax ikun il-insibu ruħna fi fi sitwazzjoni ta' nuqqas ta' korrespondenza bejn l-impenni u l-ħlas li qed isir għal proġetti e kif sar fil-kontesta l-Erasmus dak li ġara fil-passat mhuwiex aċċettabbli ma mhuwiex sostenibbli laqqas. Dan jista' jkun ta' dannu għaċ-ċittadini u għal żaza u anka għad tal-Unjoni Ewropea din mhix xi ħaġa tajba żgur illi aħjar ma nitilvux iktar kredibilta aħna. Punt ieħor li nixtieq nisħaq fuq biktar um, saħħa jiena huwa il-Fond Ewropew tal-Investiment. Naħseb illi għanna nifukaw fuq proġetti ta' istruzzjoni, ta' promozzjoni, ta' riċerka, ta' riċerka, teknoloġija, informazzjoni U naturalment l-industrija kreattiva dan huwa punt importanti dawn huma kollha affarijiet li semma rapporter nasab nistgħu nappoġġawhom. Apparti minn hekk minħabba illi dawn il-proġetti fil-qasam tal-edukazzjoni u qasam tal-kultura huma daqshekk importanti fuq perjodu twil ta' żmien ġifieri l-sostenibilità hija importanti ħafna għal kwalità wkoll il possibilment importanti li immorru li l-in mis-situazzjoni illi bħalissa ninsabu fija għal Fond Ewropew tal-investimenti jekk kif għalet eh, il-kollega Zavali jena naħseb illi nissuġġerix l-investimenti tal-istati membri fil-qasam tal-edukazzjoni ma jkunux għall-izvantaġġ ta' dawk il-proġett għandu xaqsum għal pata stabilta u kol dan huwa suġġett pjuttost delikat u kontroversjali iżda jekk aħna verament nixtiequ illi meċu f'din il-direzzjoni xi ħaġa rridu nagħmlu għal grupp ta' soċjalisti dinja dawn ma' investimenti importanti ħafna sabiex naraw illi ikollna aktar tkabbir ekonomiku u l-impatt fuq perjodu twil ta' għandu jkun ikkunsidrat ukoll. Fl-aħħar nett aħna naħsibu li minħabba li huwa importanti li nqisu l-approċċ integrat tal-patrimonju kulturali Ewropew, illi l-patrimonju kulturali Ewropew materjal kifu dakol dak li mhuwiex jirrappreżenta l-istorja, l-identità tal-popli Ewropej minajr ovvjament man nqisu il-potenzjal ekonomiku kbir ħafna illi għandu dan il-qasam kulturali u għallek huwa importanti li ħafna l-Unjoni Ewropea tagħti appoġġ lil kull tip ta' evalwazzjoni tajba ta' dan il-qasam. Kifett il-kom jiena ħanħodha fideja sabiex naħdem fuq l-emendi illi jistaw wasluna għal pożizzjoni illi kulħadd jista' jappoġġa. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Tomman kun u kol xtaq li jitkellem mux ekk sur għal mela. Malar malar biex ma noqgħodx nirrepeti, President, dak li qalu l-kellima ta' qabrina naqbel ovvjament 100% ma' dak li qalet Helga Trupen u għalek dawn huma kollha kriterji illi żgur se nkun nistgħu nifmu fuqhom u niftemu fuqhom fil-qafas ta' eh, din l-opinjoni għall-ewwel mistoqsija tal-rapporter jiena naqbel mija fil-mija fuq l-ekwilibrju, fuq il-koherenza, fuq il-verifika biex hekk eh, il-temiet tal-budget iva jsiru jisarfu fir-realtà jkun hemm l-ekwilibrju, jkun hemm il-parità bejn il-commitments u l-payments, l-impenji u l-ħlasijiet u speċjalment fil-qasam tal-edukazzjoni u tal-kultura, per esempio Erasmus eh, Plus Umbat kwistjoni oħra li diretta mill-edukazzjoni li huma maqsuma f'żewġ aspetti il-programmi tal-Erasmus u ta' Erasmus Plus għal dik li taħriġ professjonali, il-vocational training, kif u koll aspetti relatati magħhom u il-programmi li jistgħu kontribixxu biex ikun hemm inqas disparità Mbagħad hemm il-kwistjoni oħra li għandha x'taqsam mal-edukazzjoni, hemm bżonn nikkonsidraw li se napprovaw jew se nipproċedu reviżjoni tal-proċess ta' Bologna u għalhekk dawk il-programmi li għandhom bħala għan il-żvilupp tal-dawn il-kriterji tal-proċess ta' Bologna. Issa fuq il-patrimonju kulturali, l-wirt kulturali li nistgħu nobtu għamma diplomazija wkoll kif qal il-kellim, il-rapporter, għax hemm ovvjament il-erda tal-wirt kulturali li hija ħaġa urġenti ħafna u dan speċjalment għal dawk li mal-ftehmiet mal-pajjiżi terzi li l-patrimonju taħmu fidejn l-Ewropej u għal daqstant. stant Aħna ngħidu illi għal dak li huma kwistjonijiet ta' budget inkunu nistgħu nikkonsidraw li ndaħlu prioritajiet bħal dawn qabel ma nagħlaq nixtieq ngħid illi hemm kwistjoni għandha x'taqsam mar-riforma ta' drittijiet tal-copyright, ta' drittijiet tal-awtur, jista' jkun dan effett sekondarju kollaterali fuq eh, medda twila ta' zmin, imma fuq mezz qasir ta' żmien, mħabba l-fondi Ewropej u eh, dawk li huma l-kreaturi tal-żaza, ġifiri, hemm bżonn li nsemmu wkoll dan l-aspett partikolari. Nixtieq ngħid ukoll li hemm bżonn nifendu wkoll għaxi tal dak li huwa il-pjan Juncker għax bżonn niddefenduh mod iktar konkret u dirett Eh, muħabba fid-daw ta' ċirkostanzi attuali. Grazie. Tornata la... Abbiamo visto la collega Tom, ma è risparita. Grazie il collega Tom mi sa ġiftitu ma reġet sparisċet, ġifiri. Mela, ma nafx hemm xaħat tiħor li xtieq jitkellem, forse xi rappresentant tal kommissjoni li xtieq jitkellem. L-emmem ħadd li minna ħat tal-Kummissjoni jixtieq iskellem mela nixtieq inżid xi ħaġa jien minna ħat tiegħi. Xtaqt ngħid illi jiena napprezza ħafna il-punti ewlenin li tresqu nafu illi meta wieħed jagħmel introduzzjoni ta' opinjoni mhux ma jkunx jista' semmi kollox. Jiena nixtieq nfakkarkom milli fis-sena 2016 għandu jidħol fis-seħ il-Fond ta' Garanzija għal Programmi Ewropa kreattiva u forsi jekk namlu referenza għal dan jikun tkun referenza sirja ħafna minħabba li l-Kummissjoni nafu li sal-aħħar tis-sena ħatamel l-ewwel talba tipprova tibda wkoll bl-implementazzjoni ġifieri naħseb ma tkunx ħaġa ħażina illi nagħmlu din ir-referenza. Ħaġa oħra illi nixtieq insemmi huwa l-programm Ewropa għaċ-ċittadini u il-fat li rridu natu attenzjoni l-organizzazzjonijiet fuq skala zara kif ukoll il-ġemillaġġi bej l-iskejjel. Naqbel ukoll ma tħassib ta' ċertu kollegi, iżda jien naħseb illi kien hemm daqsxejn ta' tnaqqis ukoll fil-budget għandu xjaqsam ukoll mal-politika ta' kommissjoni. Komunikazzjoni jiena naħseb illi hemm tnaqqis ta' fondi wkoll anka tal-Euronet u allura hemm bżonn illi nerġgħu nikkalibraw mill-ġdid ir-riżorsi li għandna bżonn għall-politika ta' komunikazzjoni minħabba illi salulju nittamaw illi ħajkonna u ukoll organizzat ma' rappreżentant tal-Kummissjoni fis-sem il-politika ta' Kommissjoni tal-komunikazzjoni. Aperti minn hekk jiena naqbel mal-fatt illi aħna irridu nagħtu importanza wkoll fuq l-iskala l gbira u żgħira u apparti minn hekk fuq ir-reviżjoni ta' żmien medju nistgħu nbidlu dan kollu issa dwar l-interpretazzjoni E kif għal il-kollega Stojewski nistgħu li limitu massimu ta' 5 miljuni. Iżda nistgħu forsi ninkludu dawn iż-żewġ punti. Jekk jogħġbok, Sur Stojewski. Grazzi ħafna tal-kummenti kollha. Kien hemm kumment partikolari li smajtu bosta drabi. U jiena naħseb illi kien kumment tajjeb issa dwar it-tieni punt dwar il-fatt illi aħna rridu ntejbu u namlu referenza għal politika ta' komunikazzjoni, nistgħu forsi nżidu fil-parentesi eżempji għal proġetti speċifiċi bħal Euronet. Ħalli aħna nirrelataw u nirreferu direttament għal dak li suġġerixxew is-Sur Kosta u Sinjura Trippel istenna bil-ħerqa il-suġġerimenti u l-emendi minna ħatakom iżda nixtieq nissaq fuq żewġ punti li għalino huma importanti ħafna. L-ewwel net aħna kultant ninsew l-importanza tal kwistjoni budġetarji mhux f'dan f'ħdan dan il-kumitat iżda pereżempju il-Premju Lux. Il-Premju Lux huwa premju li kulħadd huwa gburi bih. Iżda kien medet minn kumitat ieħor m'hemmx għalfejn nżid iktar dettalji. Nixtieq nappella lilkom ilkoll eżiż kollegi li tibqgħu bajnejkom miftuħa ħalli tiżguraw illi l-Kumitat tal-Kultura jibqa' jsostni fuq il-punt tiegħu iżda illi naraw illi ma nitilfux mill-budget u li kunem kumitati oħrajn illi kollom iktar seta f'dak li għandu x-jaqsam kwistjonijiet budġetari. Jiena kont Ministru tal-Kultura numru ta' snin. Ma naħsibx illi huwa aċċettabbli illi fil-qasam daqshekk sensattiv tal-edukazzjoni kunem l-impenni li ma jkunux irrispettati dan huwa ta' teddit għal kredibilità tagħna, għal fiduċja li aħna nkunu bnejna mal um, l-organizzazzjonijiet minnaħa tal-Ministerju tal-Kultura jiena naħseb illi huwa importanti il l-kummenti tagħna jilħu id-nejn il-Kummissjon li ħajkun hemm rappreżentant tal-Kummissjoni li jkun hawnhekk lest li iwieġeb il-mistoqsijiet. Jiena wkoll nitlab li l-Kummissjoni sabiex ikun hawn rappreżentanti tal-Kummissjoni. ħabban importanti li konna dan id-dialogu diskussjoni mal-Kummissjoni Jiena u kol nishtiq nejt illi naqbel mal-appell tal reporter u tal-kollega tas sur Morgano illu illi fil-fatt għawek aħna rridu nkopru prokussjoni tal-budget. Aħna kena ċertu suċessi permezz tal-Erasmus Plus u Europa Kreativa. Iżda hemm ċertu eh, kritika bħal per eżempju tnaqis tal-budget tal-Europa ċittadini kif ukoll din problema tal-ħlas Dawn huma problemi li rridu nitkellmu dwarhom u anka fil-fatt insemmuhom f'kumitati oħrajn jiena eh, flimkien ma' gruppi oħrajn għamilna id-dmir tagħna u anka mar-rapporter nixtieq ngħidu dan b'mod sinċir u onest konna u attivi fil-kumitat eh, kont. Iżda forsi kien hemm xi problema ta' firda bejn il-gruppi. Mela, f'ġunju ħanna il- ħanivutaw fuq din il-proposta fit-12 ta' Mejju għanna id-data ta' skadenza għall-emendi sabiex tress u għom ġifiri nishtiq nawgura l-ħidma tajba lil dawk li ħajħidu s-sib dan ix-xogħol. Grazzi ħafna sana għaddu għall opinjoni li jmiss il-promozzjoni ta' l-entrepreneurship bejn iż-żaza permezz tal-edukazzjoni u t-taħriġ. Nishtiq nfakkarkom u koll fil-qatana ta' marzu ħana kellna workshop interessanti ħafna fejn kellna eh, diskussjoni interessanti ħafna nishtiq nsidan l-kollega sabiex tippreżenta dan kollu ħan votaw dan kollu fil-Kumitat tal-Kultura fil-14 ta' Lulju u l-data ta' skadenza hija fit-12 ta' Mejju. Dziękuję, ważna pani przedsednicząca. Grazie, Hafna. Prezydent u grazzi tal-li tajtni l-kelma. Nishti u kol najt u nirringrazzjak għal-fat illi ġejt allokata dan il-rapport għax dan huwa suġġett importanti ħafna. L-imprenditorija, l-edukazzjoni, dan huwa suġġett li qed isir eh, importanti ħafna fih dan sistemi tal-edukazzjoni u jgħin l-żaza li jelbu problemi tagħhom illi qegħdin jifaċċaw fil-ħajja ta' kuljum tagħhom mod partikolari problemi li għandhom x'jaqsmu ma' l impieg ma' suċċess matul ix-xogħol tagħhom. L-edukazzjoni tal-imprenditorija però mhux dejjem tiġi apprezzata, mhux l-importanza tagħha mhux dejjem hija rikonoxxuta ma' suppost issir priorità programmi tal-Unjoni Ewropea kif ukoll programmi fuq livell nazzjonali. L-istudji li rajt u l-workshop fejn ġew presentati dawn l-istudji dawn u row illi l-imprenditorija hija xi ħaġa li wieħed jista' jkun eh, jista' jkun jaf iktar fuq jista' jitgħallem. Hemm bżonn illi nalmu l-imprenditorija u nitalmu fuqha L-istudji mhumiex waħedhom eh, bżon l-esperienza pratika u anki ta' proġetti ta' organizzazzjonijiet mux għal skopijiet lukrativi li kooperaw ma' l-iskejjel ma' ċerti gvernijiet nazzjonali u ħadu ċerti passi l-edukazzjoni fil-qasam tal-imprenditorija. Il-rapport li għandkom qoddimkom għandu bosta partijiet, bosta taqsimiet. Ta u waħda minnhom tagħmel taqsira ta' dokumenti kollha preparati mill-Kummissjoni, mill-Kunsill u mill-Parlament ir-riżoluzzjonijiet li ġew adottati minn dawn l-istruzzjonijiet u dan biex ma nqodux nirrepetu idejat li diġà ġew imresqa dinja biex taqsira tal-pożizzjonijiet meħudin minn dawn l-istruzzjonijiet. Mbagħad il-Parlament Ewropew għandu biss kompetenzi limitati bħal l-Unjoni Ewropea li ma tistax tindaħal fis-sistemi ta' edukazzjoni tal-Istati membri imma tista' tappoġġa ċertu bidliet u tista' tagħti bidu għalihom ukoll. Għalhekk naħseb illi l-appoġġ edukazzjoni fil-qasam tal impeditorijiet tkun waħda minn dawn il-bidliet. Għal taqstand, nitlob lill-Kummissjoni biex jitenni l-importanza tal-imprenditorija u l-edukazzjoni tal-inqasam biex f-programmi f'programmi finanzjarji wkoll biex hekk edukazzjoni fil-meditorija mal parti minn Erasmus Plus kif ukoll biex tlesti għafas ieħor għal l-MFF ġifiri wara l-2020. ċerti programmi diġà ġew preparati għal wara l-2020 u s-sistema tal-edukazzjoni qed jaħdem fuq dawn il-programmi ma jingħad nara wkoll lejn il-futur wara l-2020 u l-istess se talba namela lill-Istati membri. Għandhom bżonn din il-prospettiva futura fil-qasam tal-imprenditorija. Hemm bżonn li jkollhom din l-ambizzjoni li daħlu l-edukazzjoni fil-imprenditorija Nixtieq ngħid ukoll din l-edukazzjoni fl-imprenditorija ma jfissirx li wieħed isir eh, sit tal-industrija, imma eh, jagħti ċerti ħiliet kreattivi, indipendenza finanzjarja, eccetera. U għalhekk l-intenzjoni tiegħi mhijiex li noħolqu il-fatt illi e, l-istudenti ħallu l-iskola biex isiru imprendituri, le, pjuttost li sistema edukattiva għandhom bżonn jappoġġaw l-iżvilupp ta' ħiliet li jippreparaw lis-sażaħ u nixtieq nenfasizza dan il-fatt jippreparaw lis-sażaħ fuq livelli kollha fil-primarja, sekondarja u fis-settur terzjarju jgħinuhom biex ikunu jistgħu jkollhom suċċess jekk eh, jiftħu negozju, ma mżon li jkollhom il-ħiliet neċessarji. Nala billi nirringrazzja l Karina Her u l kollegi oħra li ħadmu miħaj u għenuni ħafna biex nabbozza dan ir-rapport. Nistenna bil-ħerqa illi nilqa suġġerimenti min-naħa tagħkom u nittama dan ir-rapport ikun rapport tajjeb preparat mill-Komitat bit-titjib u suġġerimenti tagħkom ovvjament. Grazzi ħafna tal-presentazzjoni tiegħek u eh, ta' dan il-rapport tant interessanti. Issa naddi l-kelma minnu fih li shadow Dragigic. Bat il-gruppi, ovvjament, grazzi. Yes, uh, good morning. Lodba tajba sis kollegi. Nishtiq nil dan la bozz ta' rapport prezentata mir rapporter u napprezza ħafna ix-xogħol tagħha. Kif tafu l-imprenditorija bħala kompetenza għal kulħadd importanti ħafna parti integrali tal-istraġija komunikarja. Hemm bżonn intejbuha u tkun priorità ċara fil- l kollha tal-edukazzjoni taħriġ fost iż-żgħażagħ biex issib biex issir l-iktar mill-kompetenzi importanti ċittadini Ewropej u biex jifmu aħjar l-imprenditorija nixtiequ nilqaw il-fatt li r-rapporter titkellem fuq il-ħtieġa li nippromuovu definizzjoni usa tal-kompetenzi ewlenin bħala sens ta' inizjattiv u imprenditorija. Kif ġi eh, u ukoll definit fl-2006 għal lifelong learning nixtiequ nisħu illi hemm bżonn illi konna din reflessjoni wiesa tal-imprenditorija bħala sensila ta' ħiliet imġiba eh, għal e, skopijiet professjonali u personali mhux biss biex wieħed iwaqqaf negozju u dan jirrispondi għal għanijiet komunitarja tkabbir għall-impjiegu għall-inklużjoni soċjali. Naħseb illi Il-rapport jistretti l-komplikazzjoni ta' penitorija permezz ta' referenza l-iktar għal-ħiliet u mhux għal-kompetenzi u jenfasizza l-rwol li sta' jkollu biex jilħaq eh, għannijiet ekonomiċi biex swieq miftuħin, eh, jżid il-fakultativita jagħtix Eh, motatura l-produzzjoni u għalek aħna nasbu li dan huwa motur importanti għal kabir ekonomiku u ħolqien tal-impjegi imma wkoll għal koeżjoni soċjali u sostenibilità u għandu impatt pożittiv fuq il-żvilupp personali u għalhekk nixtieq intenni mod partikolari ħtieġa li nżomm dan il-kunċett wiesa bħala l-kamp ta' applikazzjoni ta' imprenditorija f'kull aspett li indirizzaw biex hekk dejjem nikkonsidraw id-dimensjoni personali u soċjali kif ukoll id-dimensjoni ekonomika u hekk l-imprenditorija sir iktar inklusiva twessa l-kamp ta' applikazzjoni u twessa wkoll il-partijiet interessati li jistgħu eh, jagħtu l-appoġġ tagħhom l-emendi tagħna huma li eh, ndaħlu l-imprenditorija soċjali fl-edukazzjoni, l-ħtieġa li nirrikonoxxu, nivalutaw, nivalidaw il-kompetenzi tal-imprenditorija fil-talim mhux formali Jeħtieġ li indirizzaw in-nuqqas ta' gwaljanza f'edukazzjoni fost iż-żgħażagħ li jagħmlu parti minn setturi jew gruppi vulnerabbli u ma nxekluhom milli jkollhom żvilupp personali u l-benessri tagħhom, li ħtieġa inni promovu eh, sħubijiet kif ukoll ħtieġa li jkollna qafas ta' politika koerenti fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell komunitarju. Nistenna ħeqa kollaborazzjoni futura ma' rapporter u ma' Shadow Reporters l-oħra fuq dan il-rapport interessanti importanti ħafna grazzi ta' attenzjoni ta'kom. Grazzi. Grazzi lilek il-kollega Kuċuk. Grazzi ħafna President, eżis kollega, l-għonet nishtiq jina u koll nir-ringrazza nifraħ l-rapporter tal-approċ kompjut tijak fuq dan il-sujġet, ma fl-istess waqt nishtiq nżid xie kummenti il-potenzjal ta' edukazzjoni li għandu biex promuovi l-edukazzjoni fil-imprenditorija huwa preżentat so fil-rapport, żgur mhux forsi, imma naħseb nistgħu forsi nwessu iktar kontribuzzjoni illi taħriġ għandu għal promozzjoni tal-imprenditorija fost iż-żgħażagħ illi li qed nifokaw wisq fuq l-edukazzjoni biss li nipromuovu spiritu ta' improntaluzzjoni, kultura ta' imprenditorija fost iż-żaza, e, tejjeb il-possibilità tagħhom għall-impjiegi, motivazzjoni u sens ta' indipendenza. Nixtieq nisħaq ir-rwol ewlenini l-edukaturi għandhom dan il-proċess u intenju wkoll il-potenzjal tal-istrumenti diġitali għall-iżvilupp tal-ħiliet u e, nwessaw il- Eh, l-arfin ta' zazax lejn l-imprenditorija. Nasib li huwa importanti ħafna li nużaw approċċi differenti biex nejnu l-imprenditori iż-żar biex jerbu in-nuqqasijiet li għandhom, il-lakuna li għandhom fuq ix-xogħol u għalhekk niprofdu tarif, parir, coaching. U meta nsemmu iż-żaza illi jixtiequ jsiru imprenditori Ovvjament ir-rapport u wkoll il fat li l impeditorija huwa mutur importanti għal ħolqien tal-impjiegi u għat-tkabbir ekonomiku għax joħloq kumpaniji ġodda u possibilitajiet ta' impjiegi imma jiena nixtieq nenfasizza l-iktar kif inkunu nistaw nħedġu iktar kooperazzjoni skambju tal-aħjar prassi fost l-istati membri li diġa integraw daħlu l-edukazzjoni fl-imprenditorija fil-kurrikulum tagħhom tal-iskola u qed ikollhom suċċess promozzjoni tal-imprenditorija fost iż-żgħażagħ. U dawk il-stati membri illi għadhom qed jagħmlu hekk. Iġifieri dawn huma l-kummenti tagħna għalissa. Grazzi. Grazie. Eh. Grazzi lilek il-kollega Trupel. Grazzi ħafna lilek u grazzi l rapporter għar rapport tagħha. Nixtieq nisħaq dak li qalu l-kellima ta' qabli kemm huwa importanti impeditorija u li hemm bżonn tagħmel parti tal-proċess ta' kostruzzjoni u ndaħla kof fl-isforzi kollha għax dejjem il-possibilità li mmorru biex noħolqu impjieg ġdid jew ehm, negozju ġdid u nitalmu minn dak li stati membri diġati kollhom suċċessi li għamlu li diġa daħlu din il-kultura tal-imprenditorija ta' falliment pozittiv hekk imsejħa biex wieħed ikollu tieni tielet eh, opportunità u tajb li wieħed jerġa' jibda mill-bidu u ikollu diġa bażi mhux ifalli jkollu jibda mix-xejn u għalhekk għandna bżonn inkludu dan l-aspett fir-rapport għandna bżonn nifmu li l-falliment jista' jagħmel parti minn din il-kultura ta' imprenditorija hija ħaġa anki pożittiva u aċċettata jekk wieħed irrid li żgħażagħ ikomplu u jerġgħu jibdew mill-bidu. Grazzi ħafna l-kollega Klebert. Grazzi ħafna President u grazzi u koll il-rapporter tal-proposti tagħha. Hemm xi żewġ punt li nxtieq nressaq għall-attenzjoni tagħkom fil-programm ta' Erasmus Plus. Hemm element li huwa er-, Erasmus Plus Entrepreneurship u nafu li parti mill-programm forsi ma tantx nafuh, ma tantx huwa magħruf u smajna mill-Kommissjoni fl-aħħar laqgħa li kellna l huma jixtiequ ħafna li dan il-programm forsi jiġi magħruf aħjar. Biex hekk il-possibilitajiet li jeżistu f'dan il-programm ikun jistgħu jiġu sfruttati aħjar dan huwa parti pjuttost ġdid tal-programm imma ma tantx huwa magħruf s'issa. Ma tantx hemm ċittadini illi qed jippruvaw jiftħu l-bieb għal dan il-programm u għal ma tantx għandhom aċċess ishom u għalhekk għandhom bżonn ċittadini jkun jafu aħjar fuq dan il-parti il-parti tal-programm u jużawh aħjar. Nafu eh, minn pajjiżi illi kien hemm eżempji pożittivi anke fl-iskejjel. Kumpaniji żgħar illi ġew maħluqa fl-iskejjel, e, pereżempju per eżempju jiftħu xi kiosk żgħar fl-iskola jew xi tip oħra ta' attività tal-imprenditorija. U naħseb illi tkun idea tajba illi il-Kummissjoni per eżempju tipprova illi tiġbor xi ftit idejat mill-istati membri biex tkun tista' tagħmel paragun tal-aħjar prassi fuq din l-idea ta' imprenditorija fost iż-żgħażagħ u mġiba ta' imprenditorija. Hemm punt forsi tantx pozittiva fuq hemm bżonn inkunu prudenti ħafna meta navvanzaw biex ikonna il-bilanċi tajb u mhux nipprovaw illi l-edukazzjoni issir biss attività ekonomika u tkejjel biss ġifir kontribut ekonomiku għanna bżon naħsbu wkoll il-perspettiva soċjali u kompetenzi l-oħra. Imżon naħsbu wkoll fuq kif iż-żgħażagħ jistgħu jitalmu kif jistaw jitrattaw l-affarijiet, per mezzi ta' xandir, u għalek għanna bżon ikonna bilanċ. U fil-skela nwa punta l nalaq, għat fadal ħafna xwieħed jagħmel biex il- l-allima u koll ġornaw ruħom għax jistaw biss jalmu l-imġiba tal-imprenditorija jkun ma stess jafu xi ħaġa fuq dan is-suġġett. U ta' spiss naraw mal-allima illi il-mod tradizzjonali li wieħed isir għallim huwa skola, università, skola u ovvjament ma jkunux huma stess idin tal-industrija għal daqstant hemm bżonn illi niżguraw ruħna li l-allima wkoll ikunu jistgħu jkunu eh, jafu xi ġifieri xiġifieri d-dinja tal-imprenditorija u l-allima stess ikollhom jifmu eh, ġestjoni ta' negozju. Miex biss kwestjoni ta' promozzjoni ta' imġiba ta' imprenditorija ma biex l-istudenti fl-iskola jkunu jafu eżatt ikollhom idea x'ġifieri li wieħed ikollu x-xogħol, ikollu impjieg jew iġestixxi negozju għax hekk inti tmur l-iskola, tmur l-università, tmur lura l-iskola, ovvjament ma tantx se jkollok eh, għarfien fuq dan is-settur jekk ma kellekx din l-esperjenza. forsi dawn li ma jistaw ikollhom esperjenza fuq il-post tax-xogħol forsi jgħaddu ftit eh, żmien f'xi negozju biex ikollhom esperjenza prattika. U għalhekk dan jgħin ħafna li l-allima wara mbagħad ikun jistgħu tassew jitrasferixxu eh, l-arfin tagħhom fuq l-imġiba imprenditorjali għal benefiċċju ta' l-istudenti. Grazzi ħafna. Grazzi, President, l-ewwel Nixtieq nifraħ li rapporter mhux biss tal-li preparat rapport eċċellenti, imma għax eh, i trattat suġġett importanti ħafna biss tmien pajjiżi Ewropej illi għandhom l-imprenditorija bħala suġġett fl-iskola u dan jurina li triqja twila u d-dimna jena għburija ħafna li najt li jena pal ministru tal-Kultura fl-2002 introduċejt l-imprenditorija bħala suġġett fl-iskejjel. Għalek nista' ngħid eh, mill-esperjenza il li żewġ affarijiet li huma importanti ħafna huma l-ewwel net. Il-kwistjoni illi s-Sinjura Camembert eh, semmi tiġifieri l-allima għax għallim illi mhuwiex motivat fuq l-imprenditorija ma jistax eh, jgħallem dan is-suġġett U għalhekk waħda mill-attivitajiet ewlenin tagħna trid tkun illi nippruvaw nipromuovu l-aħjar prassi fost la liema stess. Forsi nistgħu nmobilizzaw xi tip ta' programm ta' skambju għall liema pereżempju feħdan l-Erasmus, jew taħt xi programm ieħor. Batem kwistjoni oħra illi ġiet u kollim imresqa parzjalment, iġifiri naraw l-imprenditorija bħala ħaġa olistika l-imprenditorija miex biss il-negozju imma sensila ta' ħiliet. Mhux biss kummerċjali, imma wkoll interpersonali, iġifier valutazzjoni tar-riskju, l pjanar hemm eh, gamma sħiħa, sensila firxa sħiħa ta' eh, ħiliet. U jekk naraw l-imprenditorija bħala eh, għajn ta' dawn il-ħiliet kollha, nkunu qed nagħtu perspettiva ġdida għax nistaw nfakaw fuq il-meditorja minn perspettiva differenti. Forsi nistaw nintroduċu u koll emenda konġunta biex intendu l-importanza tal-imprenditorja fis-settur akademiku wkoll biex hekk kull tip ta' edukazzjoni, inkluż is-settur terzjar ġifieri università u il-Departiment eh, ta' Humanities, nixtieq billi tajtni l kelma nitkellem fuq xi ħaġa oħra Jiena għandi xi ħaġa pjaċevoli x'ngħidilkom. Illi għandna l-ewwel suċċess fil-rapport fil plenarju u il-pajjiżi tal-Benelux il-Ministri għaluli illi fis-17 ta' Mejju se jiffirmaw ftehim fuq ir-rikonoxximent awtomatiku tal-kwalifiki akademiċi Din dan kien wieħed mill-għanieta u l-nin tagħna u dan huwa wieħed mill-ewwel suċċessi tagħna id-dispeċini illi ma wasalniex iktar f'Strasburgu imma għalmenu għandna dawet tlet pajjiżi. Grazzi ħafna nifraħlek u jiena żgura illi approvazzjoni maġġoranza tant kbira fil-Parlament kienet għażla strateġika tal-Kumitat ukoll u nifraħ lill rapporter Julie Worth issa nadilek il-kelma. Iva, grazzi ħafna, rapporter. Iva, diskussjoni interessanti ħafna. E, naqblu isna l-kol u nifmu l-importanza tal-imprenditorija fil-qasam tal-edukazzjoni biex ikonna futur aħjar għall-studenti tagħna. Jiena dedikejt ħajti lill imprenditorija u ta' huma idejat, idejat li ma kien sarfuhom fir-realtà u wkoll nimlu lakuna mhux biss eh, fis-soċjetà fuq issu u għalhekk jiena nilqa definizzjoni usa u d-diskussjoni tal-għata li kellna fuq l-aġenda soċjali. Nixtieq ngħid biss illi nħoss illi t tfal x'imdaqqiet għandhom kurjosità naturali kursità naturali li tista' tiġi definita bħala jew tisarra fl-imprenditorija. Per eżempju, jekk wieħed jara tfal qed jilagħbu, għax mdaqqiet ishom imprendituri żgħar għax jiġbru ċerti affarijiet u kollhom interazzjoni ma' nies oħra, ma ninsowx illi din hija xi ħaġa illi eh, nista' tista' tkun ukoll eh, b'tfal żgħar anki ta' qabel l-iskola fil- Seminari ta' Trade Fair for Night, jina kont kostituenta tijaj b'żona rurali. U kienem u koll wieħed illi jiġi mill-Belize u illi għandu plantazzjoni tal-kafe u kienu għet jagħmel ċokolata ma' tfal u għalhekk ħaġa tajba, helwa, it-tfal ħadu gost, ġifiri e Umbat, jek inti tkun impenditur, titkellem mal oħrajn tajdilhom għaliex qed tagħmel hekk min qed ibih, min qed jixtri, għaliex dan l-oġġett huwa mitlub u għalhekk nixtieq illi nżommu da kollu f'moħħna meta nitkellmu fuq l-imprenditorija fl-edukazzjoni. nixtieq ukoll ngħidilkom pereżempju l-organizzazzjonijiet u networks u modi kif tagħmlu l-affarijiet mill-lat soċjali pal kooperativi il-credit unions, il-fair trade movement, jiena diġa' tkellimt fuq dan il-moviment ta' kummeċ eh, ġust, hemm bżonn illi nfakkar lil din il-Kamra illi l-Alternative Trade Mandate qabel ma ċejt eletta ma naf dan l-Alternative Trade Mandate ġie firmat u ġie moti Eh, ġim uħ pozitivament minn dan il-parlament hemm bżonn dejjem ikollna ġustizzja fl-aġenda soċjali fl-imbitterija għax wara kollox dan hija sena din hija sena internazzjonali tal-iżvilupp għall-Parlament u naf f'modi differenti meta niddiskutu, meta nagħtu l-opinjonijiet tagħna bżonn niftakru li kwistjoni tkollha jagħmlu xaqsmu mal-faqar fid-dinja li tiżviluppa ruża dak li qed nagħmlu hawnhekk biex nuru l-aħjar prassi. Grazzi anche per questo richiamo e ora la parola al collega Nekov. Il collega Nekov è Saimis. Il-kollegi il tkellmu fuq l-entrepreneurship għax għalija dan huwa suġġett li interessani u għalhekk qed nitkellem. Jien naħseb li entrepreneurship man tkunx m'għandux ikun suġġett fil-kurrikulum tal-iskola, għandu jkun suġġett orizzontali li jidħol fil-studju li wieħed jagħmel l-iskola u l-iktar il-qudiem l-università. Jiġifieri qed nitkellmu fuq affarijiet fuq kwalitajiet li se jkunu se jgħinu l-persuna tgħix fid-dinja tal-lum minħabba l-entrepreneurship il żazah jistaw joħolqu il-kompetenzi tagħhom, jiffurmawhom, jirawmu ċertu disċiplina wkoll ikunu iktar konfidenti wieħed irid jagħmel differenza jara naraw qed jiġri fil ewropa u nqablux qed jiġri fil-Amerika fl-Ewropa żgħażagħ li jixtiequ jieħdu it-triq ta' l-entrepreneurship huma xi hemm qabża kbira, ġifiri anki fluq l-effett eh, li għandhom l-SMEs fl-ekonomija. U jekk irridu bħala soċjalist jekk qed irid jara li x-xogħol il-dinja tax-xogħol hija sostenibbli, irridu ndaħlu l-entrepreneurship diġà fl-iskejjel u fl-universitajiet. Jiena naħseb hemm ħafna nies li jixtiequ forsi joħolqu il business tagħhom, imma Ekki wieħed iqis il-perspettiva oħra meta għandek pajjiż jew komunità li jinvesti fuq l-entrepreneurship il-dħul ir-return se jkun e, ir-ratio huwa wieħed imqabbel ma' erbajn ir-rata. Dan joħloq e, tkabbir kumpless u wieħed irid ikompli jistudjah. Naraw x'nistgħu noħorġu pala benefiċċji u iż-żgħażagħ jidħlu għali kważi ishom dejlin għall-logħba. Grazzi, bekk issa eh, għalaqna e, l-lista tal-kelli ma ma nafx il-Kummissjoni trid tintervjeni f'dan l-istadju iva. Grazzi ħafna tal-intom l-ewwel net hemm eh, studentuna din il-laqa verament interessanti Aħna fil-Kommissjoni napprezzaw daw din l-inizjattiva verament tajba għall-entrepreneurship fl-Europa. Aħna nixtiequ nisħu fuq l-approċ li għandu jkun orizzontali u ukoll komplut biex jolqot iktar zazax. Nixtiequ nixbilkom l-attenzjoni għal daqstant li fil-fatt huwa importanti li noħolqu koalizzjoni bejn l-imsieħba kollha, speċjalment dak li għandu x'jaqsam mal-edukazzjoni formali u dik mhux formali. Nixtieq Eh, nixbilkom l-attenzjoni l-kontribut siwi ħafna tax-xogħol fost iż-żgħażagħ. Iż-żgħażagħ biex xogħol li jagħmlu verament jiksbu ċertu kompetenzi u ħilijiet anki fil-qasam tal-entrepreneurship. Il-Kummissjoni Ewropea hija fqada tajba, hija pjattaforma tajba biex tiġbor il-imsieħba kollha għal dak li għandna dux jaqsam mal-peer learning mal-bdil ta' prassi tajba. U aħna verament nixtiequ li nkomplu nimxu f'din it-triq. Insaħħu il-kooperazzjoni wkoll aħna mill-rapporti nazzjonali dwar iż-żgħażagħ Diġa jeżistu ħafna inizjattivi fil-edukazzjoni u fit-talim tal-entrepreneurship fost iż-żgħażagħ. Hemm bżonn kbir biex inkomplu nitalmu minn xulxin u biex nibdu l-esperjenzi eh, l-istati membri jibdu l-esperjenzi bejnietom. Nixtieq ukoll nixbrilkom l-attenzjoni li il-programm ta' l-Erasmus Plus diġa għandu ċertu konċentrazzjoni fuq din it-tip ta' edukazzjoni, mhux biss fil-Kiekxin 1 imma anki fil-Kiekxin 2 li tinklu dan jinkludi l-inizjattivi transnazjonali ta' Zazax, il-Knowledge Alliances u anki l-Alliances ta' Sector Skills. Ovvjament dawn l-aspetti kollha, it-taħriġ tal-allima, per eżempju, dan kollu nistgħu nkomplu naħdmu fuq għal-ġejjieni. Jiena nixtieq li nissimgħu wkoll minn il-kollegi tiegħi li għandu xi kummenti xi jżid ma' dak li għamiltin. Okay. Uh, thank you very much. Grazzi. Ħafna jiena wkoll naħseb jiena niġi mill-settur tal-edukazzjoni. Ovvjament dan l-approċ, l-entrepreneurship huwa approċ li jista' jimra ħafna. Tajjeb li f'kull livell tal-edukazzjoni fl-iskejjel nistgħu ndaħlu dan il-kunċent tal-entrepreneurship. Ovvjament hemm il-vokazzjonali, eh, taħriġ u anki fil-terzjarju kif smajna mill-kollega l-entrepreneurship mhix xi ħaġa ġdida, mhux kunċett ġdid dawn anki fl-2006 kien hemm rekomandazzjonijiet dwar il- u fl-Erasmus Plus insibu jidħol f'kollox u anki jgħat fuq l-agenda tal-Istati membri. Għalek, issa ridu verament naraw kif se naħdmu fuq il-kunċett. Ovvjament aħna sodisfatti immens li jintom taraw li din ukoll hija priorità għalikom. Għanna eh, kummenti kon konkreti għal xogħol imma tajjeb li nitkellmu ma' rapporter fuq dawn l-aspetti. Grazzi. Grazzi. Grazzi. Ovvjament il-kooperazzjoni attiva tal kommissjoni hija se tkun imprezzabbli nisimgħu mill-kollega Svedrova. Um, ja já bych uh, chtěla za uh, připomínky, které tady byly vzneseny. Grazzi, grazie ħafna al kummenti kollha tagħkom. naħseb li numru minnom jistaw jiġu implementati permezz tal-emendi. Jina provajt nitkellem fuq il-kunċett ġenerali tal-edukazzjoni, imma jina fimtkom li nista forsi niċċara ċertu punti u anki em, li indaħlu il, dan il-kunċett fil-nsemmu l-edukazzjoni terzjarja Iva, fimtkom. Nistaw kol nikjarifika rwol tal-programm Erasmus li nsibu fil-punt numru 6. L-edajat li ikuna miktar bdil ta' prassi tajba, forsi ta' min jiproponi network li Umbat, il-Kommissjoni tkun tista' t-waqafa fuq sajja torganizza fl-istati membri kollha tal-Unjoni. Tal nirringrazzjakom għal kummenti ta'kom. Fil-konklużjoni jiena għet li qed nitlob il-Kummissjoni biex tipprepara rapport interim fuq dak il xogħol kollu diġà sar. Jiena nammetti li jina persuna li jina ktal tal xaħġa rrit nara riżultati u għalek jina nispera li fl-aħar tal-mandat il-kommissjoni tkun ħarġet l-analizi biex torina eh, network kun jista jaħdem jekk l-Erasmus jippermettix il-bdil ta' prassi tajba ġifiri nispera li fizmin erba snin ikonna rizultati konkreti. Grazzi ħafna għal dan id-dibattitu verament interessanti. Jina infakkarkom li il-Kummissjoni fil-14 ta' Lulju il-Kumitat jkun hemm il-vot fih u l-emendi jistgħu jaslu sa' 12 ta' Mejju. Nixtieq ukoll ngħid li ovvjament dawn dawn il-kommenti u l-analizi li tkellimna fuqa u fil-parlament f'dan iż-żmien peress li qegħdin fl-ewwel fażi ta' dan l-applikazzjoni tal-programm plurianwali jista' nistgħu nsemmu l-Erasmus imma tajjeb nsemmu wkoll il-long life learning, il-talima tul il-ħajja kollha u anki l-edukazzjoni tal-entrepreneurship nistaw kol noħorġu l-importanza ulterjuri mħabba ix-xogħol. Nafu li jużistu ħafna pjattaformi mal-komitat tagħna, ovvjament huwa li tikkopera mal-Kummissjoni sabiex inkunu mhux biss informati U nafu li smajna li jem riċerka li eh, saret fit 23 pajis fuq dan is suġġett u forsi din ir-riċerka tista' tiġi aġġornata biex nitkellmu dwar dan il-network ta' skejjel u anki skejjel superjuri li naf li fil-qafas ta' l-Erasmus titħol l-entrepreneurship -enter, imma jista' ikun hemm xi e, proġetti u nitkellmu wkoll fuq il-clusters l-iskola attiva, l-iskola superjuri, l-intrapriża u l-laqdiet non-profit. Hemm ħafna eh, esperjenzi wkoll ta' kumpaniji ta' startups u ta' spin-offs li nistgħu ndaħlu. Nirringrazzjakom għal dan id-dibattitu u mmorru għal punt li jmiss il-rapport tal-kollega Iakonu. Xtaqt nejdilkom qabel ħalluna eh, ċertu kollegi li għada intom suppost tafu mill-koordinaturi għada fil-ħodu se jkunaw smieħ konġunt li huwa organizzat mill-Kumitat Dħwa u anki l-Kultura dwar l-sport u drittijiet tal-bniedem mid 19 nofs sal 11 nofs hawnhekk fil- fil-third eh, floor. Imħabba din l-Inizjattiva Ewropea tal-Isport, mħabba l avvenimenta ta' f'Baku, u eh, tajjeb li aħna nitkellmu fuq il-promozzjoni tal-isport għalina se jkun hawn dan is-seminar u tajjeb li forsi minnu joħorġu inizjattivi oħra għal kamp sportiv li aħna nixtiequ nsaħħu jiena xtaqt narrafkom b'dan u dan qed isir mal-Kumitat Dħwa. Issa nisimgħu il-kollega. Grazie. Stimați colegi, eh, comisia noastră... Grazie, colleghi. Il Comitat tana intala biex joħroġ opinjoni dwan dan il-rapport u dan intrabat mill-Kumitat Ġuri. Aħna edin nestendu il- geographical indications għal prodotti mhux agrikoli. L-ewwel net ġifiri għal handicrafts. L-idea hija li l-bażi ekonomika tal-settur tal-, -settur tal l-artiġana tintuħ spinta il-qoddim u flimkien mal-kollegi mill-Kommissjoni aħna ħdimna biex naraw eżattament kif se inkomplu fuq din l-idea mill din l-inizjattiva mill-Kumitat tagħna ovvjament naqblu magħha, imma rridu naraw li jkun hemm definizzjoni aħjar tal-qafas legali. Per eżempju, l-oriġini, il-pajjiż tal-oriġini, dawn l-affarijiet għall-agrikoltura, għall-prodotti tal-agrikoltura jistaw nisimplifikawhom. Meta nitkellmu fuq artiġjanat iktar antik, id-definizzjoni ma tkunx daqshekk stretta, imma xorta, fl-opinjoni tiegħi xorta dan huwa punt importanti għalhekk jiena nemmen li ri fil-qafas legali jrid ikun hemm referenza ċara għal pajjiż jew l-post tal-oriġini anki jekk noħorġu b'ċertu klassifikazzjoni. Punt importanti ieħor huwa dwar l-innovazzjoni teknoloġika. Forsi wieħed jara dan pala kontradizzjoni imma din problema falsa. Jekk wieħed jirid jipproteġi l-artiġjanat ma jfissirx li inti ma trix li dan ikompli jiżviluppaw jiżvolġi n-nis li jaħdmu fl-artiġanat għandhom ikunu eh, liberi biex jużaw it-teknoloġija sakemm il-prodott ma jkunx affettwat u jibqa' autentiku. Nixtieq jiena nisħaq fuq l-opportunitiet kbar li din is-sistema tista' toffri fuq livell lokali għal l-artiġjanat li issa ilu jiġi protett għal miet jew eluf ta' snin li rridu nkomplu nipproteġu. Għax jista' jinsab f'ċertu periklu il nies li jaħdmu f'dawn mur rridu nipproteġuhom. Araw ftit, forsi se ndaħħaqkom imma jiena ġibt sample, araw kif nistaw il-seklu tana u kol naraw li nużaw affarijiet minn sekli oħra. Dan huwa kampjun. Eżempju, jekk intom toġobkom din l-idea, nixtieqna jinkun issa biss nagħmel telefonata f'pajjiżi u nġib dawn il-basktijiet tal-laptops. Nista' nġibilkom kemm tridu. Grazzi ħafna. Aċesta este acest port laptop este făcut uh, de... Dan il-basket għal-laptops? jinħadem minn mara fid-delta tad danjub u id-Danjub wara kollox jaqqat iktar minn nofs l-Ewropa. U hekk nistgħu inlaqqaw il-kompetenzi tan-nies Jiena kieku għandi ħafna xnejdilkom fuq dan is-suġġett li tantu għal qalbi. U se nkomplu niddiskutuh. Jekk qed nitkellmu fuq il-restawr ta' ħafna oġġetti kulturali, ma ninsawx li dawn huma l-identità tagħna għalhekk ir-restawr tagħhom huwa tant importanti u arrestaw għandek bżon nies li jkunu jafu kif joħolquhom, kif jagħmluhom pereżempju udu il-ċeramika pereżempju. Għanna u kol il- il-twiqi bil-stained glass. Artiġanat li qed jintilef, in-nies qed jonqsu u tajjeb li nżommu ċertu professjonijiet. Nil-wieħed jista' ukoll jitkellem fuq postijiet ta' xogħol, fuq introjtu, imma l-ewwel qabel kollox dan huwa dmir tagħna. Jiena nistenna bil-ħerqa l-osservazzjonijiet tagħkom. Grazzi. Iva, grazzi. Jiena nirringrazzja anki tal-eżempju simboliku li għatinna. Ovvjament fuq dan is-soġġett kien hemm Green Paper tal-Kummissjoni tal li kienet diġa rrat kif nistaw niproteġu eh, prodotti li mhumiex agrikoli li huma tal-artiġenatu kulturali. Issa nisimaw il-kollega Nekov. U hemm żewġ kollegi oħra li jixtiequ wkoll intervjenu. Grazzi. Ah, уважаеми kollegi, najna pred iskam da благодаря na докладчика Мирча Дякон. Iżis kollegi li għannet nishtin ringrazzja ħafna l-sur diakunu ta' tal-ħidma kostruttiva li għamen għasib li dinja opinjoni bilanċata ħafna tifoka fuq il-bżonnijiet li għanna ta' għafas legali fuq il-livell Ewropew. Fl-istessin aħna nixtiequ li namlu preservazzjoni tal-arti u tal-artiġanat. Irridu kol niftakru li parti mill- wirt kulturali tagħna jista' jinqered kompletament jekk il-prodotti l-indikaturi ġeografiċi ma jkunux imħarsa le kienu nappoġġa din is-sistema waħdanija għal prodotti li mhumiex agrikoli illi jistgħu fil-fatt iħeġġu l-iżvilupp ta' ċertu reġuni fl-Ewropa u joħolqu iktar opportunitajiet ta' xogħol fil-produzzjoni ta' prodotti tradizzjonali. Jiena konċedew rapporter għal din l-opinjoni kont qed nifoka fuq il-fatt li rridu nippreservaw il-wirt kulturali marbut mal-produzzjoni ta' dawn il-prodotti li mhumiex agrikoli jien naħseb li hemm numru ta' prodotti mhux agrikoli li jiddependu ħafna fuq ċertu ħiliet u din hija xi ħaġa illi verament tikkontribwixxi għal wirt kulturali rik ħafna. Naħseb li dina xi ħaġa li rridu nippreservaw u nittrasmettu wkoll ġenerazzjonijiet tal-ġejjin dan huwa parti mill-wirt kulturali tagħna. Jekk niproteġu dawn it-tip ta' prodotti fuq livell Ewropew, dawn il-prodotti ħajkunu jafu iktar bihom ħafna iktar nies, il-materjali li qed jintuża għal dawn il-prodotti wkoll ħajn taraf. Importanti li nħeġġu l-produzzjoni ta' prodotti fuq livell reġjonali u lokali u ħalli aħna wkoll nipprovdu paga ġusta għal dawn il-produtturi. Għal raġuni jiena naħseb li importanti ħafna li ninvestu fil-qasam tal-edukazzjoni u fl-edukazzjoni u taħriġ ta' dawn in-nies li jistgħu jipproduċu dawn il-prodotti mhux agrikoli ħalli bekk dawn il-professjonijiet jistgħu jkunu iktar attrajenti. Sabiex nikkonkludi l-Istati membri għandhom jappoġġaw inizjattivi ħalli bekk aħna naraw li nappoġġaw l-arti tradizzjonali u dan l-artiġanat. Ħalli bekk aħna nħeġġu wkoll it-turizmu sostenibbli. Iktar tarif dwar dan it-tip ta' wirt kulturali għandu jkun mallem dwaru fl-iskajjel ukoll. Jiena naħseb informazzjoni dwar l-arti u eh, dawn il-prodotti ta' ġenat għandhom inkunu nafu dwarhom fir-reġjun, iżda dan iridu jisiru jafu dwarhom mhux biss il-professjonisti, iżda anka eh, n-nies komuni. Għalli dawn it-tradizzjonijiet ikunu trasmessi minn ġenerazzjoni għall-oħra. Jien naħseb li dan il-ħarsin ħajkun importanti għal ħafna tradizjonali tradizzjonali jiena mort missjoni fi Spanja u naħseb li l-indikaturi ġeografiċi jistgħu iħedġu l-iżvilupp ta' dawn it-tip ta' e, rotot, pereżempju rotta ta' ċeramika, naħseb li dan huwa eżempju tajjeb ukoll. Naħseb illi dawn jistaw jagħmlu ħafna reġuni differenti, per eżempju, ta' produzzjoni ta' ċeramika verament Eh, eh, attrajenti għat-turisti. Uh, grazzi ħafna, Signor President, u grazzi u koll il-rapporter. Aħna minnaħa tal-ICR għadna rridu nkunu konvinti fuq il-valur ta' dawn il-prodotti mumiex agrikoli illi u għandhom l-indikatur ġeografiku. Allura nitolbu l-Kummissjoni sabiex jagħmlu evalwazzjoni sieħa. Aħna daqsxejn imħazbin fuq il-fatt illi ħan naqsu l-innovazzjoni minħabba illi ħan preservaw metodi antikwati ta' kif isilu l-affarijiet u ma tantx nħallulhom flessibilta sabiex ikunu iktar innovattivi joħol iktar prodotti. Jiena ma nasibx li din hija skema daqshekk sempliċi li nużaw il model GI ħalli aħna ma l prodotti mhux agrikoli, aħna rridu naraw eżattament il-differenza tal-prodotti kif tista' tkun riflessa fil-modell u naħseb li tista' tista' tkun xi ħaġa li tirriżulta tkun daqsxejn komplikata għal prodotti differenti. Ir-riżultat huwa li dawn il-prodotti mhux agrikoli diġà kien hemm fil-fatt possibilità li nintroduċu din l-iskema tal-GIs. Iżda għalfejn ma sarx dan minħabba il ma kienx hemm evalwazzjoni tajba aħna Naħsbu wkoll li l-approċċ ta' trademark qiegħed jippermetti li jkun hemm ħafna iktar flessibilta fl istessin naraw li jkollna prodotti ta' kwalità. U aħna qegħdin naraw li għandna wkoll iktar karatteristiċi speċifiċi. Pereżempju, fil-prodotti li mhumiex tal-GI saħna għandna ċertu restrizzjonijiet u rridu naħsbu wkoll fuq tip ta' restrizzjoni għal dawn in-nies li qegħdin joħolqu dawn il-punti. Jiena naħseb illi Nishtiq kun naf iktar kemm kif l-istati membri din jamlu dan kollu jekk għandniex iktar statistika fuq dan u kemm minn dawn il-prodotti jeżistu forsi l-proċedura li qegħdin nipproponu li li nadottaw dan kollu fuq eh, il-livell Ewropew jista' jkun siwi fil ġejjini Iżda aħna għandna l possibilità li nsaqsu iktar mistoqsijiet fil- ġejjin. Ma sibx li xi ħaġa sempliċi li ngħidu naqtaw l jara jekk kien proteġu dawn it-tip ta' prodotti, kollox ħajkun perfett. Ma nasib, xina naħseb illi hemm ċertu affarijiet sbieħ u Sirja li nipproteġuhom bħal dan il-basket tal-laptop illi ġar rapporter, iżda nasib naħseb li għandna insibu metodi ta' kif aħna nistgħu nippromovu dawn il-prodotti eh, li mhumiex agrikoli madwar id-dinja u metodi li mhux daqshekk ta' restrizzjoni. Grazzi ħafna lill kollega ta' dawk il-kummenti sanna il-kollega Boxol. Grazzi ħafna, jiena naqbel mar rapporter illi aħna għanna nħarsu l-prodotti kulturali li huma importanti mill-perspettiva tal-istorja ta' pajjiżna, il-gvern Ungeris f'dan il-kuntest ħala eh, ħolo uh, uh, grupp ta' prodotti, pool ta' prodotti li jistaw kunu promossi u jistaw jikontribwixxu eh, għal kultura tagħna, per eżempju, prodotti ta' ċeramika minn herend, u prodotti tat tessuti wkoll minn żoni oħrajn tal-Ungerija u naħseb li din hija xi ħaġa iktar importanti mill-indikaturi ġeografiċi. Importanti li aħna nżidu din l-informazzjoni bħala ħarsien għal wirt kulturali u rridu nappoġġaw ukoll illi aħna għandna ikollna sistemi tajbin ta' ħarsien iżda mhux protezzjonisti żejjed, jiġifieri rridu nikkonsidraw ukoll dawn il-punti. Grazzi ħafna. Sur Diakono, jena naħseb li għanna bżon ta' studju iktar dettaljat tal-vantagġi u l-izvantagġi u l-mod ta' kif aħna nistaw namlu dan kollu għallura nishtiqu li konna approċ ħafna iktar kaut minħabba li aħna għanna bżon ta' iktar tarif dwar dan kollu, allura jina u koll nishtiq illi nappoġġa din il-pozizjoni. Grazzi ħafna li tlop l-Kommissjoni sa sabiex eh, jitkellmu. Grazzi ħafna Sinjura President, il-Kommissjoni tilqa is-suġġeriment il li qed jagħmel dan il-Kumitat li ressaqtu l-inna l-Kumitat u anka stress qed mill-Kumitat tal-Affarijiet Legali aħna qed neħdu gost bl-interess illi qed juri dan il-Kumitat illi fil-fatt nipproteġu dawn il-prodotti li mhumiex agrikoli li huma marbutin u għandhom l-eruq fil-wirt kulturali ta' zona speċifika aħna qed neħdu gos bil-fatt li intom tixtiequ tippreservaw in-know-how u l-ħiliet il-Kummissjoni wkoll tilqa l-interess tal-komitat illi għandkom sabiex tinformaw aħjar lill-konsumaturi dwar il-prodotti li jekk mhix autentiċi oriġinali u l-proteġu u koll il-dawk illi jiproduċu dawn il-prodotti u għaparti minnek aħna narfu l-interess finanzjarju ta' din is sistema tal-GIs ħalli nappoġġaw kumpaniji żgħar nżidu il-reġun kemm kemm jatratta aktar nies il-Kummissjoni għadha ma tiġtiex dwar il-follow-up fuq il-GIs għal prodotti mhux agrikoli. Il-Kummissjoni meta ħadd iddeċidi fuq il-mod kif aħna nridu navvanzaw, irridu nqisu suġġerimenti li għamiltu intom minnaħa tal-Kumitat tal-Kultura dwar il-ħtieġa illi aħna indaħlu l-innovazzjoni teknoloġika flimkien mal-kwalità u l-oriġinalità tal-prodott finali. Rridu nagħtu priorità wkoll l-rabta mal- l-oriġini u anka jkollna regoli ċari wkoll anke meta din il-karatteristika tintuża barra dan ir-reġun u l-Kummissjoni ħadd qis ukoll is-suġġeriment dwar il-ħtieġa li rridun nqisu l-indikaturi ġeografiċi li diġa jisistu fl-istat membru ħalibek nevitaw li kunem burokrazija zejda fuq reġistrazzjoni ta' dan kollu fuq livell Ewropew. Wara illi aħna kellna fil-fat appoġġ ntlaqa tajba ħafna l-Green Paper fiħdan il-Kumitat Ekonomiku Soċjali l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew fl-imkien ma' soġġerament tal-Kumitat fuq l-indikaturi ġeografiċi ħajjejnu l kummissjoni sabiex naraw x'tib ta' follow-up aħna rridu nagħmlu għal din il-ħidma. Grazzi. Grazie, credo che sia Grazzi, Iva, naħseb li fil-fat din hija kwistjoni verament importanti jiena naħseb li nista' napoġġa il-rapport bilanċat ħafna illi ressa s-sur Diakonu u jina naħseb illi dawn il-punti li tress u emżon li nanalizzom daqxajn iktar mill-qrib l-evalwazzjoni tal-impatt, verifika tal-modalitajiet differenti u naħseb li xiftik mis-suġġetti li aħna semmejna u ma importanti ħafna sta fuq dan naħseb illi nistgħu nikkooperaw aħna nitlob lill-Kummissjoni sabiex aħna nkunu nistgħu ninkludu dawn l-evalwazzjonijiet ħalli nkun nistgħu navvanzaw, però jiena naħseb illi l-attenzjoni li qed tingħata ħalli bekk aħna narfu il-valur ta' dak ta' dawk illi huma l-prodotti brabta mal-kapaċità li wieħed ikun jista' jipproduċi dawn il-prodotti u naraw il-natu valur lil dan il-know-how ħalli narfu ninvestu iktar fl-innovazzjoni jina rajt li l-kollega s-sur Diakonu jgħat jgħat li aħna mannix nifukaw biss fuq ċertu punti. Nishtiq nifurmakom u koll illi din l-opinjoni għanna data skadenza ta' 12 ta' Mejju ħanivutaw fis-16 ta' Ġunju ġifieri tfedlilna ftit ħin sabiex nirriflettu dwar dan nixtieq ngħid li nittama li l-Kummissjoni tkun tista' tenna u ħallibek ikonna iktar ehm, follow-up dettaljat tax-xogħol li diġà sarni ringrazzjakom. Sur Djakonu, jek tixtieq Iva, naħseb li dak kollu li ntqal huwa minnu. Rridu noqogħdu attenti nimxu bil-galbu l-istudji kollha li jistgħu jsiru jistgħu jkunu wkoll mandatorji fil-fatt. Iżda nixtieq ngħidulkom ħaġa oħra. Fir-raħal tiegħi dawn il- daw ta' ċeramika kollha saru mir-raġel wieħed u kien jaf biss kif kienu jagħmlu dawn isom ifran ta' terrakotta ta' U um, mbagħad rajna illi kien hemm ħafna kumpaniji li kienu qegħdin ifallu fabbriki illi kienu qegħdin U jiena kont qed nitkellem ma' xi kollegi sħabi tal-iskola u kienu għedin nisaqsuni xħan għamlu aħna, aħna ma nixxol issa. U f'daqqa waħda jiena saqsejt dak ir-raġel li kien jagħmel dawk li fran tat-terrakotta għadu ħaj u għallu li iva għandu seba' tit-tfal u tfal tiegħu kollha marru jaħdmu fl-bliet għandhom xogħlijiet eh, bħal l-inġiniera huma għandhom kollha mlaħqa Iżda mhumiex ħadd ma qed jagħmel minn dawn l-ifran. Allura jiena qedtilhom morru saqsu ħalli għallimkom kif tagħmlu dawn l-ifran ħalli din it-tradizzjoni ma tintilifx. U fil-fatt illum il-ġurnata fil-raħal tiegħi hemm seba' workshops illi jagħmlu l-ifran ta' terrakotta wara it-talim ta' dan il-raġel, issa dan il-raġel miet u dawn is-seba workshops fil-fatt mhumiex immexxija mill-ebda tifel li kellu, iżda xorta waħda tradizzjoni man til-fitx. Forsi rajtu il-film ta' Tarkovski tal-Jublov, li kien jismu Ljublov. Aħna rajna li l-problema hemmhekk kienet min kien kapaċi illi jibni ampina. U eh, kien hemm tifel wieħed biss u dan it-tifel allura kellu E, eh, possibilta kbira jina nibza ħafna li dan dawn il-ħiliet ħajintilfu kompletament kulħadd imur is-supermarket ixxi affarijiet li m'għandhom l-ebda identità ta' xejn. Jiena naħseb li l-biodiversità kulturali tal-Ewropa hija l-iktar ħaġa pożittiva tal-Ewropa. U aħna ma nistgħux naraw illi nippromovu l-kultura Ewropea mingħajr ma nħarsu dawn il-prodotti. Ġifieri ħa nippruvaw naraw kif nistgħu ndaħlu dan kollu fir-rapport tagħkom. Ringrazzjawk ħafna tal-passjoni li għatturi li xi ħaġa importanti ħafna. Issa nixtieq illi ngħaddu għal rapporter li jmess dwar il-promozzjoni ta' turizmu intom tafu li bitrattat ta' Lisbona turizmu issa sar kompetenza Ewropea minn naturalment bir rispett ta' prinċip ta' sussidjarjetà waħna għandna opinjoni interessanti llum. L-ewwel rapport fuq it-turizmu minnaħa tal-Kumitat Tran għabbażi tal-dak kollu illi sar minnaħa tal-ewwel komunikazzjoni tal-Kummissjoni. Jina naħseb illi fuq din il-linja aħna nixtiequ li nagħtu valur iktar li turiżmu kulturali. Nħalli fidejk, Sur Morgano. Grazzi ħafna, Signor President, naturalment jina kuntent ħafna li nista' nippresentalkom xi ftit mill-proposti illi għandi jien ħalli bekk aħna ikollna opinjoni fuq il-rapport tal kummissjoni fuq l-isfidi, il-problemi u l-kunċetti għal promozzjoni tal-turizmu fl-Ewropa. Jiena naħseb li rridu nirrispettaw il-limitu ta' 1500 itra, iżda naturalment dan mhuwiex biżejjed. Kif stajtu taqraw fil-flammon ta' klim li jiena stajt nikteb? Jiena et illi għanna ċertu messagġew l-għanin illi rridu fil-fat nibatu l-Komitat ta' Trasport. Fost l-oħrajn, l-importanza soċjali, spirituali u ekonomika ta' turizmu kulturali li naħseb illi huwa l-aspet fiħdan il-turizmu li iktar jinteressa dan il-Komitat Il-problema li għanna bħalissa li nsibu formula ġdida ħalli ngarantixxu li jkun hemm bilanċ bejn l-espansjoni tat-turizmu, l-konservazzjoni, l-evalwazzjoni tal-patrimonju kulturali u naturali Ewropew. Fl-istess ħin, naturalment, il-ħolqien ta' opri ġodda ta' arti, eccetera. Ġifiri, aħna ma naħsbux li rridu nħarsu dejjem li l-passat jew l-preżant, iżda rridu wkoll nibbażaw irbieħna fuq il-ġejjini il-promozzjoni u l-inċentiv li sejnata għat-turizmu kulturali jista' jagħti inizjattivi u programmi ġodda, iżda fl istessin jista' jagħti dispożizzjonijiet ġodda anke mill-perspettiva li aħna rridu nisħu mill-ġdid it-turizmu kulturali Ewropew ta' kwalità. L-importanza ta' turizmu kulturali Ewropew ta' kwalità għandu il-ħol ewlini għall-edukazzjoni kulturali minħabba li l-kolna fu li jekk iċ-ċittadini tagħna u jekk kulħet waħda minna ma jkunx edukat u eh, mallem sabiex japprezza il-kultura żgur li aħna ħansibu problem sabiex nagħtu attenzjoni l-kultura din tista' tkun ta' kontradizzjoni eh, minħabba illi mineta verament zaħira fil-familji kif ukoll fl-iskejjel dawn huma aspetti li rridu nagħtuhom daqsxejn ta' inċentiv u mbuttatura Apparti minn hekk natu nagħtu iktar attenzjoni għan-nies, iridu naraw x'numa il ħtiġijiet konkreti ta' ċittadini li għandhom bżonnijiet speċjali, per pereżempju l-familji li għandhom tfal żgħar, nies li għandhom diżabilità, żgħażagħ jew anzjani, ħalli bekk nigarantixxu iktar aċċessibilità għal turizmu kulturali. Għanatikom eżempju ħalli nkun iktar speċifiku, pereżempju għan nies li għandhom diżabilità dan ma jfissirx li huma iridu iridu ikollom aċċess bħal rampi eccetera. Iżda eh, rridu naraw illi jkun hemm servizzi adattati ħalli jkun hemm min jista' per pereżempju f'post fejn jipparkjaw li jkun rizervat għalihom. Issa dwar l-isfidi l-ġodda illi t-turizmu irid jaffaċċa jiena eh, sħaqt fuq il-fatt li importanti li mmexxu tajjeb il- beni kulturali eh, Ewropej minħabba li dan huwa wieħed mill-affarijiet li verament jagħmluna aktar sinjuri fuq livell kulturali. Huwa grazzi għal dan li l-Ewropa sa saret waħda mill-destinazzjonijiet turistiċi importanti ħafna dwar id-dinja. Aħna naħsbu wkoll illi dan huwa settur importanti ħafna għad kabbir u għalħol innu dan jikonstitwixxi fil-fatt 40% tat-turizmu fuq il-livell Ewropew. Iżda jekk aħna nixtiequ illi nżommu f'moħħna il-faċilità tal-komunikazzjoni fuq kull livell, fir-realtà li qed ngħixu fiha, aħna rridu naraw li mhux biss nibqgħu fuq l-istess livell ta' komunikazzjoni, iżda sabiex niġbdu iktar turisti rridu nsibu bilanċ tajjeb u fl-istess jien identifikaw strateġiji illi jistgħu jgħinuna ninkludu l-espansjoni tat turiżmu kulturali flimkien mal- tħarsien tal-patrimonju kulturali u naturali Ewropew. Ħanna tikom xifti ta' eżempji sabiex nkun iktar eh, speċifiku. Hemm ċertu sfruttar ta' turizmu li mhux sostenibbli bħal pereżempju il-dajes kbar tal-cruises f'nofs Venezja, in-numru ta' nies li timorru jżuru l-Alhambra f'Granada il-numru ta' nies li huma reġistrati fil-belt ta' Dubrovnik fil-Kroazja jew f'ċertu periodi fi Praga. Jiena nixtieq ngħidilkom illi rridu nużaw il-kurzità ta' ċittadini Ewropej nittama illi l-Kummissjoni ħat taċċetta l dti tiegħi illi għandna nanalizzaw kemm huwa possibbli fil-prattika li jkollna din il-Karta Kulturali Ewropea għabbażi tal-Karta Internazzjonali tal-Istudenti li joffru l-UNESCO ħalli bekk nistgħu nippermettu aċċess aħjar għal mużewijiet, għal monumenti u għal ċertu siti arkeoloġiċi libreriji, etc. Nasib li dan huwa strument ġdid li jista flimkien inizjattivi oħrajn li diġà huma fis-seħ jippreżentaw valur mizju tat-turiżmu kulturali Ewropew. Ħalibek aħna nżidu wkoll u nsaħħu l-identità kulturali Ewropea. Kif għettilkom fil-bidu u kif tlabtkom jien diġà aħna Nishtiq nejdrukom li għandi l-intenzjoni li prezenta emendi għal testijaj stess għalibek insemmu b'mod speċifiku l-inizjativi effiċenti u l-programmi li diġa huma fisseħ li għanna nżommu u nittamaw li nkomplu nizvilupaw mizda nafu li għanna daqxejn ta' istruzzjoni fuq il-budget ħalibek aħna nkunu nistgħu nħarsu patrimonju kulturali. Naraw li konna itinerarji Ewropej il-qafas legali eh, għal-kultura Ewropea kif ukoll Creative Europe. Aparti minn hekk nixtieq nisħaq fuq l-importanza tal-fatt li aħna rridu nkomplu bid-digitalizzazzjoni dan huwa aspett u proċedura importanti ħafna u anke l-kwistjoni tal-innovazzjoni hija importanti ħafna l kumpaniż żgħar ta' daqs medju għall-SMI sul ħtieġ illi aħna namlu sforz ħalli natu iktar attenzjoni li dawk iż-żoni li huma forsi daqsxejn imwarba iżda mhux ħabba fek għandhom ikunu injorati. Nixtieq nieqaf hawnhekk u naturalment lest u bil-ħarqa nistenna l-kummenti tagħkom ħabba li hija okkażjoni importanti ħalli bekk niġbdu l-attenzjoni tal-Parlament Ewropew tal-istituzzjoni Ewropej. Grazzi. Questa eh, positiva relazzjoni. Grazzi ħafna. Nixtieq għaddi kelma l-Shadows u l-ewwel l-Shadows Avarakis. U κύριος Morgano sinedak sena. Grazie ħafna l-rapporter. Naħseb illi sur Morgano eh, ħareġ rapport tajjeb ħafna għabasi ta' l-importanza ta' turizmu kulturali u jkun hemm tkabbir tiegħu fl-Ewropa għandna bżonn noħolqu inizjattivi biex ikun hemm eh, prodotti turistiċi ġodda biex ikonna ideat tematiċi l-Ewropa kollha kemmi. Turizmu reliġjuż ukoll, it-turizmu gastronomiku, pereżempju rotta tal imbejiet Jiena reċentement kont qed naqra rapport eċellenti mis Sur Fisis li qal li gastronomija timbotta lin nies biex jivjaġġaw għanna bżonn ta' programmi ta' skambju speċjalment ta' sa' tagħna u lek nixtieq intendi mod partikolari l-possibiltajiet ta' turizmu tal-sports. Dan jista' ikunu mezz tajjeb ħafna biex ikun hemm żvilupp għat turizmu fil-ferat kollha tal-sport, speċjalment għall-organizzazzjoni ta' ġrajiet biex ikun hemm dialogu permezz tal-partecipazzjoni tagħhom e l-evenimenti tal-isports dejjem jattiraw il-finanzjament, il-fondi u lek għanna bżon nifakaw li zjed fuq l-edukazzjoni u t-taħriġ fil-qasam tat turizmu għax huwa kruċali illi msiba jkunu jafu dak li qegħdin jagħmlu. L-Unjoni Ewropea għandha rwol importanti. Sur Morgano nifraħlek tassew prosi tar-rapport eċċellenti tiegħek. Naf ovvjament illi ma stajtx eh, ovvjament esprimi l-idejat kollha tiegħek għandna ċerti emendi nixtieq inres u fid-daw ta' dak li għadni kemm għatlek. Grazzi ħafna ekku is-sur ġamwaskissa. Grazzi ħafna, Signora President, eżis kollegi. Jena u kol nishtiq nifraħ li rapporter għal rapport tiegħu huwa tassew interessanti u s-suġġett huwa importanti wkoll il-turizmu kulturali, turizmu tal-sports per eżempju dan, u għakolla tipi ta' turizmu jistaw jiġu sviluppati. L-Unjoni Ewropea għanda r-rwol ukoll xtaqdi fis-settur tat turizmu billi tista' tħeġġeġ il-kompetitività f'dan is-settur. Dan sibniħu kol fl-artiklu 195 ta' tfeu Dak kollu li tagħmel l-Unjoni Ewropea huwa bażi volontarju ovvjament f'dan is-settur. Il-Bulgarija għandha settur ta' industrija tat-turiżmu żviluppata sew ma jekk inqabluha ma' pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea qegħdin naraw li nistgħu nitalmu ħafna iktar. Il-wirt kulturali Ewropew huwa vast, u diversifikat u għandna inħarsuh. Nistgħu nuru ħafna interess f'affarijiet antiki, f'artiġanat pereżempju antik, il-turizmu kulturali mhux biss iħeġġeġ u iħares id-diversità kulturali Ewropea. Il-turizmu jipprovdi wkoll 8 miljun impiegi ġifieri ta' punti ta' filmija tal-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Xi 18 miljun nies jekk nikkonsidraw ukoll setturi assoċjati ma' turiżmu per eżempju distribuzzjoni, l-industrija tal-kostruzzjoni, tat-trasport, etc. it tkabbir u l-impjeg. Dawn huma l-affarijiet fondamentali u r-ruol l tat-turizmu huwa mixi lejn dawn iż-żewġ għannijiet huwa diffiċli wieħed jarmonizza l-prinċipji tal-kwalità tat-turizmu hemm approċċ differenti għal dik li għal kwalità tat-turiżmu f'parti differenti tal-Ewropa jiena nemmen illi standard alternattiva għas servizzi tat turiżmu jista' jgħin dawk il-pajjiżi fejn m'hemm standards bħal dawn. ċerti pajjiżi hemm standards raġjonali u nazzjonali għal kwalità tas-servizzi tat-turiżmu, però huma bbażi volontarja. Aħna fil-Bulgarija m'għandniex standards bħal dawn. Apparti il-rating, il-grat moti l faċilitajiet tat turiżmu ma pjuttost kontroversjali għax ma tantx daħlu l-fatturi kollha f'dan it-tip ta' rating. Hemm bżonn nagħmlu dak li nistgħu biex nħeġġu t-turiżmu. Għandna bżonn analizzaw id-dinja diġitali li fiha din ngħixu l-impatt tagħha fuq it-turiżmu mod partikolari fuq it-turiżmu kulturali. Grazzi. Grazzi ħafna lill kollega Grazzi ħafna, Sur Morgano, tal-punti li interessatu. Jina nishtiq nżidx ftit kommenti l-Ewropa Iva hija meta ta' turizmu fuq livell dinji ta' tira imma anki jekk eh, dawk in-nies li jaslu fl-Ewropa dejjem qed tikber għalhekk l-Ewropa qed titlef però xi parti mis-swieq tat-turiżmu U għalhekk jekk nippromovu l-varjetà u l-komplessità eh, ta' turizmu kulturali Ewropew permezz ta' prodotti ta' kommerċjalizzazzjoni differenti kif ukoll nużaw it-teknoloġija biex niżguraw żvilupp sostenibbli dawn kollhom affarijiet essenzjali. Hemm bżonn ngħidu meta ninvestu fin-nies inkunu qed ikuna wkoll tkabbir sostenibbli għax nafu dan is-settur mhuwiex qed jattira biżejjed nies li għandhom il-ħiliet neċessarju għalhekk hemm bżonn l-intenni l-fatt li għandna bżonn persuni li jafu ħafna lingwi li għandhom il-ħiliet li ġew mħarġin u għalhekk għandna bżonn ta' politiki ta' taħriġ iktar immirati. Hemm bżonn ukoll intennu l-importanza ta' investiment fuq medda twila ta' żmien biex ikonna xejn sostenibbli u nżommu l-kultura tax xogħol tradizzjonijiet il-wirt kif ukoll inħarsu l-ambjent u l-qsim tal-aħjar prassi fost l-Istati membri, reġuni u partit kollha interessati huwa essenzjali il-kooperazzjoni bejn istituzzjonijiet ta' riċerka u l-mużewijiet. Kumpaniji ta' turizmu u partit oħra interessati hemm bżonn jiġu promossi biex hekk ikonna prodott sostenibbli u innovattiv illi jkun jista' jilqa' għall istennijiet tal-turisti il-politiki tagħna bżonn ikunu msejsa fuq strateġiji illi jsaħħu l-diversità kulturali biex hekk it-turiżmu jkun jista' tassow jikber fil-potenzjal tiegħu. Permezz dan l-approċċ inkunu nistgħu nippromuovu id-diversità kulturali unika tagħna u hekk nkunu nistgħu wkoll noħolqu iktar impjiegi. Grazzi ħafna is-Sur Gruppel anzi s-Sinjura Gruber. Grazzi l-Sur Morgano għal prezentazzjoni tiegħu tar-rapport li naxtaqt biss nitkellem fuq punt wieħed mod partikolari ġim semmi illi hemm ħtieġa tas-sow li jkun hemm turizmu sostenibbli. Diġà ġi msemmi wkoll mis-Sur Poċek li għandna bżonn nisfuttaw kemm l-iktar dawn l-eżempju tal-aħjar prassi fl-Ewropa biex intikom eżempju ta' problema kbira meta jkollna per eżempju dawn il-cruise liners u morru fil-portijiet Eh, huma jmettu ħafna eh, CO2 u għalhekk għandna bżonn urġentiment il-possibilità illi fil-portijiet ikollhom dawl illi tiġi minn sorsi li jġeddu tal-enerġija. Hawnhekk wieħed mill-eżempji emblematiċi fejn għandna bżonn tas-sow bidla u nafu li hemm eh, talba taħada ċittadini li huma wkoll jixtiequ mezzi sostenibbli biex ikollhom turiżmu kulturali għal Greċa naħseb dinja kwistjoni importanti għax nafu dak li nistgħu nagħmlu għal gżejjer tal reġo u għalhekk tassow nixtieq inħeġġiġkom illi u ukoll fuq dan l-aspett. Għax hawnhekk ovvjament hemm lokal ħafna titjib. Grazzi ħafna. Kollega Sidrova. Eh, grazzi l-kollega Sidrova. Grazzi, President. Jina wkoll nixtieq nirringrazza l sur Morgano għal parir tiegħu l-opinjoni tiegħu biex jiżviluppa approċċ ġdid lejn it-trasport jiena tassew nilqa il-ċarezza il tkellem fuq l-sport bħala turizmu kulturali, sport bħala raġuni għal wieħed eh, jivvjaġġa, imma għal pereżempju il-turizmu tal-ċiklismu Imma jien għandi kumment fuq dan l-aħħar punt fuq id-discounts jekk wieħed imur pereżempju fil-ħwienet teatri ħaġa tajba di idea tajba imma għandna bżonn naraw l-aspetti kollha tal-ħaġa għalhekk jekk wieħed jagħti eh, xi discount huwa importanti li dawn ikunu mirati lejn il-pubbliku, pereżempju iż-żgħażagħ jew l-familji. Imma jekk se traħas il-prezzijiet, il ovvjament mbagħad hemm eh, il-persuni li qegħdin eh, inaqsu mit-tħul tagħhom għalhekk għandhom bżonn nagħtu kumpens lil dawk l-istituzzjonijiet li tilfu tħul biex huma jkompli jeżistu. Għal daqstant, din l-idea ta' discounts għal ċerti gruppi ta' ċittadini jekk pereżempju imorru għal xi ġrajiet kulturali għax ħaġa nista' nappoġġa ma' bżonn infakru wkoll li hemm kumpens mitlub minn nies illi ovvjament se tilfu il-tħul eh, tagħhom il-kollega li jmiss. Grazzi ħafna President. Jena Ehm, nasib li l-opinjoni tas Sur Marganu huwa tajjeb ħafna, speċjalment meta jitkellem fuq il-potenzjal tat turismu kulturali. Imma ovvjament hemm ċerti aspetti li hemm bżonn jiġu konsidrati aċċess għan nies b'disabilità, pereżempju. Nixtieq ukoll ngħid li dak li għadu kemm qal is-sur diakonu illi hemm rabta bejn iż-żewġ affarijiet jiġifieri illi wieħed ikun jista' juża l-potenzjal tal-wirt kulturali, ġifiri prodotti mħarsa fl-oriġini tagħhom bħala mod biex inħeġġu eh, turizmu eh, ta' tip ġdid hemm rabta bejn dawn iż-żewġ pariri kif nistgħu ġifier attiraw in-nies lejn postijiet li huma iva interessanti imma nistgħu nuru wkoll in nies qegħdin jagħmlu f'dawn il-postijiet. Grazzi ħafna dan id-debattitu interessanti ma nafx jekk il-Kummissjoni għandi xi ħaġa xi żid le mhux il-każ. Allura ngħaddi il-kollega lil kollega Morgano u ngħidu biss minn naħa tiegħi ħen niftakru il-turizmu kulturali f'kosi ċajta din imma jisu qed jitkellem fuq sitwazzjonijiet illi ma jistawx jmorru x'imkien ieħor ġifieri dinja dan huwa l-ġid tal-Ewropa, ġifieri xejra dejjem iżid meta wieħed imqabbel ma għamlet oħra ta' turizmu għalhekk billi s-suġġett u l-lini tar-rapport fuq it-turizmu huwa kif nistgħu nattiraw eh, iktar nies kif jistgħu forsi jiġu f'staġuni li ma kinux taqse popolari u diversifikaw il-miri, dan huwa punt kif suġġerejt int Luigi nkunu nistaw u koll eh, nifirxu naqra il-publiku. Eh, u hemm ukoll turizmu eh, brabta ma' ġrajiet kulturali, per eżempju l-festivals ta' cinema. U għalhekk hemm tipi ta' turizmu illi huma marbutin ma' bliet partikolari. Per eżempju il-pjattaforma tal-festivals fl ewropa Walla kif nistaw nħedġu li jkun hemm turizmu li jkun aċċessibbli mhux biss mill-lat finanzjarju imma għal dawk li għandhom ukoll disabilità dan huwa punt importanti ħafna bil ma naraq nixtieq ngħid ukoll li hemm esperjenzi pereżempju fl-Italja li kellhom suċċess kbir u forsi pajjiżi oħra għandhom ukoll eh, konna deċidejna illi l-ħadd il-mużijiet kollha jiftħu mingħajr ħlas u rajna illi kienem triplar tan nis li marru f'dawn mużojiet hemm ukoll inizjattivi bħalhom pereżempju fir-Renju Unit u f'pajjiżi oħra. Hemm bżonn għaldaqstant naraw kif nistgħu mobilizzaw iktar l-offerta għax ħafna ma jmorrux jew għax ma jafux jew għax m'għandhomx aċċess ma jistgħux eh, jmorru m'għandhomx il-flus u għalhekk din hija proposta importanti. U mbagħad nitkellmu wkoll fuq il-professjonijiet hemm bżonn li ntejbu l-kwalità tal-akkoljenza u dan jista' jkun element ieħor importanti jekk jogħġbok Luigi ngħaddilek il-kelma replika tiegħek. Jiena ma tantx għandi x'inżid ħlief nirringrazzjakom għax il-kummenti kollha li ġew resqina l-attenzjoni eh, tiegħi se nikkonsidrom hemm bżonn nitkellem bżonn nifokaw iktar fuq sostenibilità, punt importanti ħafna li huwa ta' attwalità għax iktar ma titlob li jiġu turisti hemm bżonn ukoll taħseb fil-konsekwenzi. U għalhekk jiena tkellimt fuq bilanċ ġust biex nevita fil-fatt illi jekk ikun hemm iżida ma noħolqux diffikultajiet għal qafas kollu kemm hu Naħseb imma dawn affarijiet diġà qed nifakaw fuqhom mill-lat kulturali dan huwa aspett fejn hemm diġà punta tluq tajjeb ħafna biex nitolbu għal aspetti oħrajn. Mela, Jiena ovvjament se nilqala mendi tagħkom nafu li ovvjament il-ħinet jafas President għax l-iskadenza għal emendi affissata għal 12 ta' Mejju u mbagħad il-votazzjoni hija prevista għal 15 u 16 ta' Ġunju kien ix sejr żball. U għalhekk għanna il-possibilità li ndaħlu kollox u naraw li huma elementi li nistgħu naqblu fuqhom li jistgħu wkoll jitennu dawn l-aspetti li aħna tkellimna fuqhom matul id-diskussjoni. konferma iva l-votazzjoni tal-kumitat tagħna hija skedata għal 16 ta' Ġunju u fil-Kumitat Tral se jivvotaw f'Settembru u l-emendi iva l-iskadenza 12 ta' Mejju fl-ofsinar. Issa morru għal punti l-oħra fuq l-agenda tagħna hawnhekk l-ewwel net. Nixtieq ngħidilkom illi iva fit-13 ta' Ġunju mit-3 sa 6 nofs u l-għada mid-9 sa nofsija. Issa in kamera u jiddispiċini ħafna li għadhom kemm waslu iż-żaza li ġew mill-Italja Id-dispeċini li għet nġbet il-ħabel tijaj għawnek, nazjonalista, ma dawnu ma studenti ma l-allima taħħom tal-Istitut ta' Montefeltro, Sasso Corvaro, li hija skola illi għanda kolla tal-iskejjel biex eh, jisalvaw l-iskola ta' dan ir-raħal eh, fejn hemm ukoll eh, xmara importanti ġabru l-iskejjel kollha teamwork eh, tajb ħafna u nilqakom hawnhekk nirringrazzjakom id-dispeċi li qegħdin fil-parti tal-aħħar tal qatala tal-kumitat imma naħseb eh, hija ġurnata importanti għalikom diġà kelkom il-laqa biex eh, jispjegawlkom dak illi jiġri bħala istituzzjonijiet Ewropej jiena nilqakom, jiddispeċini tistaw tibqaw biss ħames minuti għax irridu issa naddu diskussjoni in kamera. Bil-bibini ġifiri maluqin. Għax il-kollega hemm bżonn tagħmel referenza l-laqat tal-trilogu fuq il-komunikazzjoni jekk joġobkom, kollegi, minuta jew tnejn u mbagħad ovvjament il-missidnin tagħna jitilqu mill-sala nilqakom hawnhekk u jiddispeċini ħafna imma ħsibt li kontu ġejjin ftit iktar qabel.